Could you take your seats now, please? Kħeġabkom hudu postkom? I apologize for... Nitlob skuza, għadda dew minn zaħir li kenna. Ridna nizguraw illi kull min, kellu jkun hawnhekk u kull min jista' jkun hawnhekk jinsab propju hawnhekk. U like... Nidikjara din is-seduta miftuħa. Nixtieq ngħidilkom illi lan ta' din il-laqa illi hija l-Kostituzzjoni tal-Buro tal-Kumitat elezzjoni tal-President u erba' Viċi President skont regola wieħed disa wieħed tar regoli ta' proċedura. L-ordni tal-elezzjoni hija l-ewwel president iċ-Chairman, u mbagħad din l-elezzjoni hija segwita minn dik tal-Viċi Presidenti. Nista' ngħid li għandna quorum, ġifieri kwart tal-membri, l-ammont li huwa meħtieġ u nixtieq nitlob għal ħatra tal-President issa. Silvi, jekk jogħġbok. Grazzi, President. Se nitkellem bil-Franċis. Anke bil-Ġermanis. Ma naħsibx li hija sorpriża illi il-kandidat tal-għal-deser jaħtar xaħat li l-koll nafu jena faħar il-ħidma ta' xerin impenji gbar, trilogi kolla illi attendejna fl-imkien mal-oħrajn, nishtiq ngħid ħaġa żgħira. Irridu ngħidu l-affarijiet kif inhuma hawnhekk. Minħabba l-kompetenzi ta' dan il-kumitat U minħabba natura sensittiva tal-kwistjonijiet tal-euro, dejn sovran. Spiss ikun hemm nies f'dan il-pajjiżi ta' żona euro illi jistaqsu. Jistaqsu dwar il-kwalità tal-president illi ma jiġix minn pajjiż ta' żona euro. Aħna hawnhekk fil-Parlament qegħdin naħdmu l-kol flimkien biex nibnu l-Ewropa. Nixtieq ifakkarkom illi għandna nwarbu il-nazzjonalità ta' dak li jkun xerin bawġeja għamil partit idli fir-Renju Unit qed jiġġieled tal-integrazzjoni Ewropea. Jiena kont Londra din il-ġimgħa f'dan il-weekend li għadda u dan ġib miegħu sforz kbir, ma rridux nieħdu l-affarijiet ovvji. Naf illi kien hawn mintkellem, nagħmel xi kummenti hawnhekk, imma Nien nixtieq ngħidilkom illi l-euro hija l-munita tal-Unjoni Ewropea hemm pajjiżi li għandhom eżenzjonijiet imma l-euro hija l-munita tal-Unjoni Ewropea. U għalhekk Sharon Bowles qegħdin naħtruha bħala President tal-Kumitat Ekonomiku u Monetarju. Grazzi tassew, Jean Paul. Signora President, għandi point of order. F'din il-laqa tkun xi ħaġa loġika illi dan il-kumitat imexxih il-membru l-aktar veteran hawnhekk, allura forsi nistgħu ngħidu lil Estrid minn hawnhekk. Nistgħu ngħidu lill-kollega tagħna Estrid. U fil-qosor nixtieq ngħid li naqbel ma dak li qalet Silvi. Aħna minħabba l-problemi li għandna qudiemna irridu nizguraw illi l-President tal-Kumitat ma jkollux ħidma bħala shadow rapporter jew bħala rapporter. M'għandix tkun president u rapporter fl-istess ħin. Kulħadd irid ikollu r-ruoli tiegħu. Spiss kien hemm rapporti minnaħa tal-buros li jgħidu li m'għandniex din id-dilemma. Iżda biex niċċaraw l-affarijiet naħseb illi dawn il-pożizzjonijiet ma jirdux jilbu fuq xulxin. Grazzi tassew. Grazzi. Jiena u għet nħossa stramba li qed immexxi l-laqa. Imma qed nara regoli ta' proċedura illi jgħidu illi l-President illi ser jispiċċa suppost għandu jkun hemm il-Viċi President, jekk ma jkunx hemm il-Viċi President imbagħad għandu jkun hemm il-membru l-aktar veteran illi jmexxi. Fil-bidu tal-mandat iżda ikun il-membru l-iktar eh, anzjan, l-iktar veteran mentri ir-regoli f'nofs iż-żmien jidher li huma differenti jekk joġobkom il-menta huma l-kumitat tafkom mhux miegħi. Jiena nieħu gost kieku li tkella tmexxi l-laqa issa. Għaliex narfu numru ta' drabi illi jammexxiet dan il-kumitat meta ma kienu ħadd disponibbli biex imexxih. Jiena nixtieq nirringrazzja, nesprimi l-gratitudni kollha tiegħi. Ir-regoli jgħidu li jien suppost qed immexxi l-laqa hawnhekk illum. Jekk taħsbu li jkun xira li tiġi eh, tiġi hawnhekk hija u tkun xu tal proċediment jiena ma niddejjaq xejn ċedila posti. Estri dek jogħġbok. Jekk qed tgħid li regoli ta' proċedura jinbidlu, normalment jiena kont membru anzjana jina marriċ illi il-presidenti tal-ġejjini imessu Eh, meta jkun hemm il-proċedura ta' ħatra tagħhom stess. Jiena kont membru ta' Parlament Nazzjonali għal 25 sena. U jiena ili hawnhekk ukoll għal 34 sena. U dejjem kien il-membru l-iktar veteran, ma nafx minn biddilhom ir-regoli, ma jiena li hemm mhux problema, jibqa' fejn inti. Mbagħad nista' not il-vot jekk ser ikonna eh, il-voti jekk ser ikonna votazzjoni sigrieta, jiena lesta li not il-voti. il voti Jiena eh, mhux problema kieku tiġi għaw inti ma regoli u ma regoli u ċek. Udu. Xerin, grazzi tal għaddejt li l-mikrofonu. Fisem il-grupp tiegħi jiena nixtieq ngħid li dak illi ser ngħid issa mhuwiex indirizzat personalment lilek. dan huwa indirizzat għal membri kollha f'dan il-kumitat. Mawx kumitati dan huwa l-iktar kumitat tal-Parlament Ewropew illi jinsab fl-attenzjoni ta' kulħadd għaliex huwa importanti biex tisolva l-kriżi ekonomika u finanzjarja fit-tieni nofs tal mandata ta' dan il-Parlament u għalhekk hija xi ħaġa naturali illi fir rigward ta' relazzjonijiet tagħna niżguraw l-integrità tal-persuna. U għalhekk irid hemm imparzjalità, ma jrid ikun hemm korruzzjoni u l-opinjonijiet tagħna irridu jkunu imparzjali u indipendenti. Jiena xtaqt nisħaq dwar dan f'din l-opportunità li tajtni. Jiena nixtieq li inti tiżgura bisħieħ bħala il-President il-ġdida jekk aħna sar ser naħtruk nixtiequ li inti tikkonferma ir-regoli tal-imparzjalità u l-indipendenza jkunu validi hawnhekk fil ġejjieni minn l-ebda eċċezzjoni. Jiena m'iniex kontra din il-proċedura ta' akklamazzjoni. Fiduċja ta' ċittadini fina tiddependi fuq dan fuq illi aħna niżguraw l-imparzjalità u l-indipendenza fil-ħidmiet tagħna ta' kuljum. Grazzi Sven. L-ewwel net jiena nixtieq nisħaq illi dak illi qal John Paul dwar ir-relazzjoni bejn in-negozjati ta' dossiers mit-tim ta' negozjati u il-presidenza ta' dan il-kumitat Jiena naħseb illi irridu natu aktar ħin hawnhekk. Jiena nixtieq ngħid li jien nappoġġa bisħieħ dak li għadu kemm issuġġerixxa Jean Paul fisem il-grupp tagħna. Apparti minn hekk kien ukoll nixtieq nisħa dwar il-ħtieġa illi f'dan il kumitat b'mod partikolari aħna neħdu regoli ta' proċedura u b'mod partikolari l-kodiċi ta' kondotta il-ġdid wkoll l-impenji etiċi tagħna illi jiena nistennihom minn għanna bħala membri ta' dan il-kumitat fejn il-kriżi finanzjarja ser tiġi negozjata u l-konsekwenzi tagħha ser jiġu negozjati. Jiena nistenna illi dawn jiġu implementati bisħieħ. U li aħna wkoll ikonna mmorru lilin minn dak li hemm miktub fil-liġi u nippruvaw nżommu mal-istenders l-iktar għoljin meta nindirizzaw gruppi differenti ta' interess f'dak li għandu x'jaqsam il-leġislazzjoni finanzjar. Aħna nafu illi l-interess pubbliku huwa għol immens f'dawn il-kwistjonijiet, fi kwistjonijiet bħal dawn u irridu niżguraw fil-ġejjeni jekk kif għamilna fl-imoddi. Illi ma jkunx possibbli illi wieħed jinfluwenza il-mod ta' kif tiġi nfasla il-liġi hawnhekk blebda mod illi jista' jkun dubjuż grazzi ta' sew. Jorgen, xtaqt titkellem? Kej. Fil-proċedura, aħna dwar il-proċedura qabilna, Sharon Bowles, ġiet maħtura għall-ewwel nofs tal-mandat ta' dan il-Parlament u reġa' ġiet maħtura mill-grupp Alde u żgur bla dubju ta' xej ser terġa' tiġi maħtura. Imma minħabba id-dominanza tal-kwistjonijiet ta' żona euro forsi stajna nazlu xi liberali ieħor. Jien ma ma dak li qal Sven. Kull membru irrit jobdi il-kodiċi tal-kondotta. Sur Gigol fil-grupp tiegħu stess biex jagħmel supervizjoni ta' swieq finanzjarji dan ma jagħmlux eh, moralment superjuri għal xi wieħed jew waħda minnha, għalhekk jiena ma naqbilx ma dak li qal. Jiena ser inwieġeb għal dawn l-affarijiet kollha dal-waqt. Kej, jekk jogħġbok. Grazzi. L-ISR jemmen fi president li kun neutrali kemm jista' jkun fil-prosedimenti kollha tagħna. U ma jimponix l-opinjoni tiegħu fuq il-kumitat, iżda jmexxi l-kumitat u għalhekk aħna kellna il-kandidat tagħna għall presidenza tal-Parlament fl-aħħar sessjoni plenarja għaliex aħna nemnu fi president indipendenti, politiku jekk hu possibbli. Aħna nemlu li f'dawn l-aħħar sentejn u nofs inti għamilt b'mod mod politiku u għalhekk aħna sodisfatti li nappoġġaw il-ħatra tiegħek. Grazzi Jorgen. Grazzi. Jiena ma rridx noqgħod nġebet l-affarijiet, naħseb il-punti importanti saru, jiena naqbel mal-proċedura. U jiena naqbel ukoll mal-punti illi saru dwar il-vot u jiena se naġa nivvot għalek. Grazzi. Is there anybody else? Xaħat ieħor mill-FD? Ma jien nara l-ħadd. Jiena ser inwieġeb għal uħut minn dawn il-punti illi saru. Ovvjament, sa fejn nista jiena ser niżgura illi l-membri kollha tal-buro u tal-kumitat iġibu ruħom b'tali mod illi jkun f'konformità mal-kodiċi ta' kondotta il-kollek iridu namlu. Naħseb li għandi track record ta' imparzjalità u indipendenza jien. Naħseb illi tafu x'insarraf hawnhekk. Issa dwar il-ħidma tagħna, l-ammont ta' ħidma, għandna ħafna x'niddiskutu fih dan il-kumitat u fih dan il-qatt tal-koordinaturi. Rapporti illi jaqgħu għand il-President meta ħadd ma jkun irid jitrattom u kif qalu l-kollegi aħna għandna approċ partikolari f'dan ir-rigward u dan se jsir mill-Viċi Presidenti kif ukoll minni stess aħjar jekk isir minn għand il-Viċi Presidenti biex bekk Eh, ma ntaqalx il-ħidma li għandi, ma nżidx il-ħidma tiegħi. U ser ikonna ħafna trilogi u koll, u ser namlu xie arranġamenti dwar kif ser namministraw it-trilogi meta l-president ma tkunx disponibli. Diġa, kenna sessjonijiet li rnexxew illi ġew imexxija minn Arlene McCarthy. Jena minn iżgura dwar dawn ir-restrizzjonijiet, forsi wieħed ikun shadow jew inkella rapporter. Din hija xi ħaġa pjuttost diffiċli u rridu nitrattawha bl-aħjar mod illi nistgħu. Iżda jiena qatt ma ħawat ir-ruoli tiegħu tiegħi. Anke jekk kien hemm xi oħrajn illi xi illi li qalu li jena hekk ippruvajt nagħmel. U għalhekk nixtieq illi ngħaddu mhux biss l elezzjoni tal-Presidenti ma anke tal-Viċi Presidenti qegħdin nagħmlu dan baklamazzjoni. Ser nivvutaw għal-President Ja soġa pjuttost imbarazzanti. Tridu taklamawni, tgħid il-President. Thank you very much. Grazie uh, Grazzi tassew. Issa għall-ewwel Viċi President Jean Paul, inti għandek il-ħatra. Le, jena minix kandidat għal din il-kariga. Jena nipreferi nibqa koordinatur. Jena qed niproponi l-Sur Pablo Salba. Pablo, taqbel? Iva, Signora President. U għalek nistaw naħtru l ewwel Viċi President b'aklamazzjoni. Issa trid tagħmel daqsxejn ta' mixjew tiġi hawnhekk fuq il-podium dejja Pablo. Thank you very much. Uh, and now... Grazie tassew. Issa għattini Vice President Udo, għandek il-ħatra. Jena, nishtiq niproponi l-kollega tagħna l-Onorevoli Arlene McCarthy. Aklamawk, taqbel? Okay, thank you very much. Uh, now for the... Grazie tassew, it-tielet viċi-president issa. Jean Paul. Dak il-nomina fidejk. Iva, signora President, jena nissuġġerixxi li l-Onorevoli Stolojan bħala tielet viċi President. Teodor, taqbel? Tajja pwis, eja seħab ma' hawnhekk. And finally for the fourth Vice President Udo. L-aħħar Vice President Udo. Sharon. Għal-kariga għalli mis. Jiena niproponi li l-Edward Ċikluna ma setax ikun preżenti hawnhekk illum. Eh, wenn sie in in diese Funktion schicken. Imma naf illi huwa sodisfatt illi naħtruh. Is-sur Ċikluna tista' tniżel ismu. Għanna l-konsens tijaw tajt il-President. Tajjeb wis. victims from time to time. So with that, the, uh, uh, the Bureau... Sikultant fiħdan l-Unjoni Ewropea hawn vittmi ta' trasport ukoll. Jean Paul, il-mikrofonu, tgħid il-President. Oh, Jean Paul, your mic microphone is on. Okay, thank you. That's okay. Um, so we can now move on to the... Uh... Issa nistaw naddu għallaqa l-ewel nadottaw l-agenda l-ebda oġezzjoni għal daqstant l-agenda hija adottata. Memx avvizi tal-President u għalek naddu għal punt numru 8 u 18 l-ewel parti tal-smieħ pubbliku dwar il-kriżi tad-dejn sovran fl-Ewropa, valutazzjoni tal-istrumenti Ewropej attwali, naffrontaw l-isfidi tal-ġejjeni. So who's coming up here? Um, nobody, the experts will be sitting uh, as usually over there. Okay, where are they? Is the singer? There. where is he?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 Thank you for that, uh, for bearing with me. I was just waiting. Ingrazzi tal-istennejtu flimkien miegħi kont qed nistenna sakemm jasal kulħadd. Sfortunatament kena naqsmu dan ismih f'żewġ partijiet minħabba il-jiem li fihom kienu disponibli il-persuni, l-esperti li ġejjin, u għalhekk jekk tridu tattendu għat-tieni parti tridu tiġu għada. Nagħti merħba lil kelima tagħna irridu nevalwaw l-istrumenti il-self intergovernmentali l-Greċja u ukoll is-self taħt li FSM. Rridu naraw il-modi ta' kif l-istrumenti imtejba taħt li FSM nistaw impoġġuhom fil-prattika. Il-mekkanizmu Ewropew ta' stabilità finanzjarja huwa finanzjat mill-budget tal-Unjoni Ewropea dan huwa l-iżgħar budget. U għalhekk huwa meħtieġ illi aħna bħala Parlament inkunu nafu kif qed jintefaq dan il-budget. Ser ngħaddi l-kelma lil Sur Miroslav Singer il-Gvernatur tal-Bank Ċentrali Ċek, u mbagħad il-Andreas Boċ illi huwa Senior Researcher fil-Istitut tal-Trade Unions Ewropej. Għandek ħames minuti. Grazzi tassew, membri tal-Parlament Ewropew, grazzi tal-istudentuni, jiena se niprofa inżom fil-qosor, jiena għandi kost qarrija bil-miktub, l-izgurija disponibli ximkien. Jiena ser nitkellem dwar li FSF imma ħafna japplika għal l-odot l-oħra kollha jew inkella l-odot illi qed jiġu imħejjija biex jitpoġġew fil-prattika. Jiena wkoll se nipprova nisħaq dwar il-perspettiva tal-swieq finanzjarji jew l-investituri potenzjali fis sistema finanzjarja Ewropea u fl-Ewropa in ġenerali. Għaliex jiena nemmen illi din hija l-iktar perspettiva importanti għas sitwazzjoni attwali li hija karatterizzata minnu nuqqas ta' fiduċja. Hemm tliet bidliet illi qed naraw dan l-aħħar illi ġejjin l-azzjoni tal-ECB qabel il-miliet, downgrading, jiena nemmen li m'għandhomx effett daqse kbir u il-fiscal pact li għandu jistabilizza s-sitwazzjoni. Jiena ser nitkellem dwar dawn it-tlet affarijiet. Issa dwar l-IFSF mhux daqshekk ċar għall-investituri u għal kulħadd x'benefiċċji ser nistennew minn dan il-fond u kif suppost ser jiġġenera l-benefiċċji. Mhux qed ngħid li dan mhuwiex ta' benefiċċju imma ma nafux x'irid jagħmel f'liema pajjiżi potenzjali u liema mezzi jrid juża. ċertifikati ta' protezzjoni, pereżempju, jew inkella xi bonds tal-pajjiżi il-koll insemmu dawn il-possibilitajiet imma ma nafux ser jiġri u fuq liema skala. It-tieni net l-ambigwità fid-definizzjoni tfisser illi il-bidliet illi diġà saru f'din l-istruttura ifissru illi is-swieq diġà it-tiket jawa bħala lodda IFSF e u dan juri kemm ser ikollhom effett kumulattiv dawn il-bidliet. Għadu mhuwiex ċar kemm huma l-fondi, jekk humiex biżejjed u kif sejrin jintużaw, jiena nemmen illi hemm kwistjonijiet pjuttost kontroversjali il-modi ta' kif għanna nżidu id-daqs ta' dan il-font min jgħid illi qegħdin nippruvaw naħbu il-fatt illi l-pajjiżi ta' zona euro m'għandhomx bizzejet rizorsi biex jagħmlu tajjeb pal pajizi l gbar Il-leverage huwa wieħed mill-kawżi tal-kriżi finanzjarja. Il-proposta li nużaw font biex nipproponu nipproteġu qegħdin naraw illi hemm pajjiżi li diġà għandhom tel fil-konfront tal-investituri, il-ċertifikati ta' protezzjoni jistgħu jiġu użati jew offruti dawn iċ-ċertifikati jisiru mill-istituzzjoni uffiċjali tal-pajjiżi illi qegħdin jagħmlu kampanja kontra CDS. Is-sinjal ta' din il-bidla lejn is-short term funding huwa tħassib għalina il-modell ta' likwidità illi juża il-finanzjar fuq medda qasira ta' żmien biex jiffinanzja likwidità fuq medda twila ta' żmien. Dan ġi pruvat illi huwa modell illi ma rnexxiex. Dan kien l-ewwel set ta' dubi issa l-inċertezzi l-oħra l-użu tal-fond fil-kapital privat bħalissa m'għandniex il-commitments uffiċjali tal-kapital privat. B'xara tajba sa dwar l-effetti tal-downgrade. Dan mhux se jkun daqshekk sinifikattiv għaliex l-azzjoni tal-ECB tfisser biċ-ċar illi s-sovranità tal-Ewropa ma jridux jżidu l-likwidità tal-sistemi finanzjarji tagħhom fuq medda ta' żmien medja jew twila u dan qed jaħdem mod pożittiv ħafna fih dan is-suq. Fuq livell aktar ġenerali għandna ħafna eh, taqsirijiet hawnhekk għandna l-koordinazzjoni ta' riżorsi illi qed twassal għal frammentazzjoni ta' riżorsi u nuqqas ta' trasparenza. Per eżempju, kemm lil min u kif l-Unjoni speċifika l-Unjoni Ewropea edha tipprova tiggarantixxi biex li FSF igarantixxi li jesem. Jekk tagħtu daqatajn għal dawn l-abbreviations, taraw min irid jgħin lill-Ewropa, hija kwistjoni ta' min irid jgħin xinu ma l-konsegwenzi ta' dawn il-modi differenti kif wieħed jixtieq jgħin. Dwar il-bidliet li semmejt fil-bidu, il-Fiscal Pact, jina nħoss illi dan mhux ser jibdel daqshekk l-affarijiet daqs kif qed nistennew aħna wara t-tifsira tajba tad deficit fiskali rridu naraw illi jitqiesu wkoll ix-xoks potenzjali, l-eċċezzjonijiet potenzjali u dawn l-eċċezzjonijiet jistgħu jiġu użati aktar tard b'mod illi huma differenti minn kif kien ippjanat. Jiena nemmen illi l-investituri raw kif ir-realtà tinbidel fl-Ewropa matul iż-żmien bħalissa jidher illi aħna qegħdin nisqu biex ikonna dan il-pat fiskali rata fissa ta' kambju l-ebda kapaċità illi niffinanzjaw sovrani jiffinanzjaw mill-Bank Ċentrali u għal dan aħna rridu fondi ta' stabilità kbar ottimi jew mhux ottimi, effiċenti jew mhux effiċenti. dan għandna bżonnu għal din il-żona ta' monita. Il-fondi jridu jkunu imdaqsa l-istorja hekk tallimna u jiena nemmen illi daqs attwali mhuwiex bizzejiet. Grazzi. Thank you very much. Um, I... Grazzi ħafna, issa nistanna di l-Andres Bosch. Um, thanks, ma'am. Grazzi ħafna, Sinjura Ċer, membri tal-Parlament. Sen kompli minn fej waqaf il-kellim ta' qabli Aħna iva għanna dawn it-tibdiliet fil-loba li qed nilabu jew din l-iskeda u dawn qed jisiru kważi kull ġimgħa. Il-problema li m'għandniex biżejjed ħin sabiex nerġgħu nkatru u nibnu l-fiduċja peress li hemm kriżi qawwija ta' li qed nabtu wiċċna magħha il-miżuri u l-istrumenti li għandhom in komuni li sfortunatament huma msejsa fuq it-twemmin li fil-qalba tal-problema qed nitkellmu dwar gvernijiet li ma kienux responsabbli li bnew um, id-dejn u id-deficit pubbliku għalhekk is-soluzzjoni sfortunatament li l-infiq pubbliku jrid jitnaqqas u taxxi indiretti dawn għandhom kol jiġu imposti ħafna mill-problemi jiffukaw fuq eh, oqsma li għandhom ftit li xejn xjaqsmu mal- bażi tal-kriżi, mar-raġuni għall-kriżi, speċjalment is-swieq tal-sol, tax-xogħol u l-politiki soċjali għalhekk għandi ħafna dubi dwar jekk il-flessibilità fis-suq se tkun tista' tpatti għall-kriżi bankarja kif ukoll il-xquq li jeżistu fl-Unjoni Monetarja Ewropea dwar il-programm ta' konsolidazzjoni. Ovvjament dana jgħid li rridu naqsu l-infiq inkatru il-kompetitività billi naqsu l-salari u pensjonijiet fis-settur pubbliku u privat. Imma jekk aħna naqsu dan l-infiq eh, pubbliku biss se dina se twassal għal reċessjoni. Għalhekk nixtri nfakkarkom li dawk il-pajjiżi li provaw jagħmlu dan minn ma kellhom il-possibilità sabiex eh, kollom eh, eh, zvalutar nominari tal-munita tagħhom kienu l-Ġermanja u Franza u dawn it-tnejn kisru il-patta stabilita u tkabbir oriġinali fl-2003-2004 Issa, għalhekk irridu insaqsu jekk l-istrumenti attwali u programmi tal-pajjiżi mixin fid-direzzjoni tajba qed għandhom il-miri l-kurretti u jekk dawn jistgħu jaħdmu imma it-tweġiba tiegħi le ma naħsibx. Issa rajna naħseb li jem xquq fundamentali fil-bini ta' Unjoni Monetarja Ewropeja Unjoni monetarja mingħajr unjoni politika ma taħdimx fil-prattika u fil-qafas istituzzjonali attwali f'dan il-asfas il-ħlasijiet u il-kriżijiet fi dawn u fil-kontijiet kurrenti dawn ma stajniex nanticipawhom u il-patta stabilità u tkabbir waħdu dan mar nexxilux e, ipatti u e, isewwi il-governanza ekonomika meħtira rajna li jekk noħorġu bi rati ta' max u li nibilanċjaw l-affarijiet dawn mhumiex tweġiba xirqa għal kriżi jekk il-miri mhux qed jintlaħ u fi pajjiżi imma u fi pajjiżi oħrajn u jekk ikun hemm ħafna eh, tnaqis speċjalment fl-ikbar ekonomiji nazzjonali fl-Ewropa rajna paniku e, istint eh, mhux tajjeb użat li wassal għal tnaqisa fl-obbligazzjonijiet tal-gvernijiet u kien hemm oħrajn li vera tkatru matur dawn l-aħħar 18-il xahar u l-ebda strumenti attwali l-ebda minnhom irnaxxielu iwaqqaf fir-rati ta' immax e, isiru mhux sostenibbli jekk ir-rati dawn jitilgħu dawna jaffetwaw il-fiduċa b'mod negattiv u llum il-ġurnata ninsabu f'din il-qada kritika minn kejja l-istrumenti u l-miżuri li smajna minnant il-kellim eh, preċedenti kien hemm is-self fuq medda twila pereżempju ta' żmien mill-ECB imma l-inqas dawn il-miżuri kalmaw is-swieq li kienu qed jinkwetaw li l-likwidità se tispiċċa u eh, simili per eżempju għas-sitwazzjoni li kellna wara il-waqt tal-Lehman Brothers. Issa għanna il-mistoqsija l-prinċipali sa kemm eh, sa fejn nistgħu nelbu din il-kriżi ta' fiduċa it-tweġiba permezz tal-użu tal-istrumenti attwali le biex inkun onest li SFF li SFM dawn huma żar wis għal pajjiżi bħal Spanja u l-Italja u rridu nsemmu koll il-Franza u l-Ġermanja u eh, peress li li SFM għandu ammont eh, żgħar taħt 60 biljun u parti mis-safety ftinet ehm, ġenerali, ġifiri li eh, kuna maqta ta' dawn l-istrumenti. li ma teħġ azzjoni waqt kriżi ta' likwidità se bla dubju ta' xej twassal l insolvenza ġifiri ħafna telf ta' assi u contagion ġifiri li kunem l-effetti kollaterali li nħassu fil-pajizi l-oħra u eh, bla ma tridu il-swiq se jkomplu evalwaw ir-rida tal-Ewropa li iżomma l-membri kollha x'inhi l-pożizzjoni fiskali ta' dawn il-pajjiżi u sabiex intikom ċifra bejn l-2011 u l-2013 hemm iktar minn 800 biljun euro fi eh, obbligazzjonijiet li rridu jitħallsu lura tal-gvern u fil-ġejjieni ġifiri 2012 tal-2014 huwa mistenni li jrid ikun hemm rifinanzjament ta' seba' 7600 biljun euro. numru ta' kondizjonijiet li eh, rridu jintlaħqu bħala buffers u rrit inżid hawnhekk li d-regolamentazzjoni tas-suq intern u l-iżvalutar intern jew inkella l-iżvalutar tal-rata ta' skambju reali u effettiva dan mhumiex parti minn dan il-punt dan se jwassal għal twessih ta' zbilanċi makroekonomiċi forsi l-iktar kundizzjoni importanti hawnhekk sabiex dawn l-istrumenti jkollhom suċċess li jkollna tip ta' entità li ssellef eh, jekk ma jkunx hemm possibiltajiet oħrajn per pereżempju il-Bank of England fir-Renju Unit eh, jew inkella kif fil-Ġappun u eh, l-Istati Uniti l-ECB irrid dan iħabbar li se jkun jista' jixxi l-obbligazzjonijiet sekondarji tal-gvernijiet u jekk eh, il-bank iħabbar din l-aħbar bekk l spreads jistgħu jitnaqsu b'mod sinifikanti. It-tieni punt minħabba l-fatt li l-ħin qed jafas l-liċenzja li tingħata lill ecb għall-istrumenti l-ġodda xi ħaġa li hija preferuta minn pereżempju l minn ħalla 16 xahar li tħallas għal dawn l-affarijiet. It-tielet punt jekk naħu dawn l-izbilanċi makroekonomiċi rridu namlu dan b'mod sistemiku, blordni u um, nafu li dan mhuwiex sinjal ta' saħħa ekonomika partikolari jekk pajjiż jibni ħafna flus fil-kontijiet kurrenti fuq perjodu itwal ta' żmien nafu li dan huwa prekursur ta' kriżi iktar milli sinjal ta' saħħa għalhekk li insaħħu il um, talba interna fil-Ġermanja u li nejnu l dawk li f f'kriżi u ħarġu mill-kriżi permezz ta' fondi ta' investiment. Dana dina t-tielet kundizzjoni sabiex il-programmi u l-istrumenti kollha għal kriżi sabiex dawna jaħdmu. U forsi biex nala hawnhekk l-ewwel round nixtieq jiena nitkellem eh, eh, najċar fuq Sur Lilling eh, u li se jitkellem għada li waqt li kien DG f'intervista ma' Belina Sajten sentejn ilu fl-2010 u senikota bil-Ġermanis kien zbal li aħna ħarisna biss eh, lejn il-finanzi statali kellna suppost inħarsu lejn l-ispettru iktar wiesa ta' parametri makroekonomiċi kellna wkoll niżviluppaw eh, u naraw l-ispejjeż tas-su eh, li kienu għat jizviluppaw il-Kummissjoni kellha bżonn mandat sabiex qed neħħi dawn l-iżbalanċi u sabiex ġielet il-problemi u eh, kellhom ukoll eh, iħarsu lejn id-dejn eċċessiv peress li mmuxija ta' unek maħna l-lum inkun naf jiena il għal l-Kommissjoni ma' użax il-mandat limitat taħħa in extenso peress li sur regling stess eh, li ordna it-tmim ta' grupp ta' ħidma fuq is-salarji u il- l-ispejjeż tax-xogħol għal kull persuna fl-Unjoni Ewropea din il-ħaġa setet tidentifika xi wħud mill-iżbilanċi li jiena tkellimt dwarhom. Se nagħlaqgħu. Thank you very much. Grazzi ħafna. Moment I've Mela għandi fuq il-lista Thomas Mann u, Sin Ferrera Udo Shahatihar, ieħor? Astrid Għalek, mela, semżom ma din l-ordni ta' kotija għax naħseb għanna bżejet ħin, Thomas. Grazzi ħafna, grazzi, Signora ċe, Surbaċe, inti taff xini tradizjoni ġermaniza fi jannar u fi frar? aħna dejjem nisimaw uh, diskorsi dwar is-sena l-ġdida hawnhekk għandna partiti politiċi differenti uh, fostna inti um, taf x'inhuma l-proposti tal-Parlament. Imma eh, nisumma Inħasba dwar iċ-ċifri, għax iċ-ċifri għatmu ma bizzejet. Inti tkellim dwar 500 biljun li għandu jizdit għal 700 biljun għal ISFF u min huwa favur, Klissina Gard, favur. ħafna li jixtiequ li l-Ġermanja ma tkomplix iżomma din il-pożizzjoni soda imma għalfej ma nix sens li deċiżjoni ċara ittieħdet il-Kunsill ħa deċiżjoni. Wissa jider li f'Marzu li lanqas nistgħu nistennew sa marzu għal din id-deċiżjoni din il-pressjoni sabiex jitkatru iċ-ċifri Kif nistgħu nħadnu l kredibilta aħna jekk ma nistgħux natu ċifra unika waħdanija? Grazzi. Grazzi li se nagħmel se nippermetti li xewt minnkom titkellmu u mbagħad nitlob tweġiba mingħand is-sur Baċ Lisa. Grazzi. Grazzi. Nixtieq jiena nirringrazzja il-kellima minn qalbi Jiena naħseb li huma tkellmu dwar kwistjoni importanti, tkellmu dwar l iżbilanċi makroekonomiċi fiż-żona euro, u mbagħad it-tieni punt importanti id-difetti fl-arkitettura tal-munita waħdanija għalhekk eh, mhux xi ħaġa sabiħa bħalissa li tgħix f'din iż-żona euro m'għandi mistoqsija oħra mingħajr lieda politika għal bidla eh, xejn se jiġri fil-prattika din il-bidla politika se tinvolvi li jkollna spjegazzjoni alternattiva għall ispettazzjoni li inatat li ċittadini, specialment ċittadini ġermaniżi, din se tissimplifika l-problemi u mbagħad imma importanti li naraw li surplus fil konti kurrenti tal-Ġermanja nafu li dina ma waslitx għal valtazzjoni żejda tal-mark minħabba l fat li kien hemm pajjiżi oħrajn li kellhom li u dawn kienu qed joħolqu zbilanċi fl-Unjoni Ewropea dawn ma kienux permessi li jkollhom żvalutar li ehm, korresponda għad-deficit tagħhom. Jiġifieri hemm dan it-trasferiment u inti se jkollok bżonn tagħmel trasferimenti kbar tal-kapital imma li kellek dawn it-trasferimenti mill-muniti ehm, l-iktar dajfa lejn dawk eh, l-iktar b'saħħithom għalhekk kif tista' tispjega liċ ċittadini l dawk il-pajjiżi li m'għandhomx eh, problemi fuq medda qasira ta' żmien li l-alternattivi dawn twarbu eh, waqt li jaħdmu fuq il-kriżi ġifieri kif nistgħu aħna noħorġu bi alternattiva. Mbagħad is-suġġerment tiegħi għandu x'jaqsam mal-problema tal greċja smajna kemm il-darba li Iva, ser possibli li eh, ngħidu li stat membru jista joħroġ mill-żona euro. Umbat, il-banek privati dawn kellhom jindbatu u eh, jaddu minn dawn il-lekim seħa haircuts u nafu imma li id-bassir ma kienx korrett, ġifiri xkienu il-xinuma il-garanziji li dan lan li eh, ninsibu soluzzjoni uh, għal Greċja mingħajr il-contagion, kif nistgħu nagħmluhom dawn l-affarijiet? Saru ħafna wedi, um, intqal ħafna dwar il-firewall u kemm dan jgħat b'saħħtu imma xejn huwa validu il-firewall ma ħadimx fil-prattika nafu li kien hemm ħafna tnaqis il-herkas fil-Greċja u nafu li mm, hemm xi pajjiżi oħrajn li forsi uh, se jkun hemm tnaqqis fl-infiq uh, pubbliku fi jekk dawn għandhom xi problemi. U anka jekk senda tempo nafu li eh, din l-aġenzija l-inkollu għed biddel il-ratings imma ma nafux jekk aħna qegħdin fil-ħin sabiex insolvu għom dawn il-problemi. Panel now. Għandu fuq il-panel issa, ma hekk tixtiex twieġeb forsi taddi il-mistoqsijiet fl-ordni li rċifejtom. Iva, President, l-għanet jena daqxajn nizjet ottimist dwar iż-żmien naħseb illi kultant aħna ninsew kemm hija effettiva l-azzjoni tal-ECB. Dina bażikament għamlet ir-rikapitalizzazzjoni tas-sistemi bankarji fi żmien vera qasir. U għalhekk parti mill skala kbira tal-finanzi se tiġa nistaw inwarbuha fil-fatt u naħseb li għandna iżjed ċans mill qegħdin naħsbu. Naħseb jiġi xiġri fiż-żona euro is-surplus u l-isbilanċi irridu jkunu aktar baxxi. Ma nsibx li hija kwistjoni li wieħed iżid iżid id-domanda fil-pajjiżi tas-surplus għax Jekk nagħmlu dan, il-pajjiżi li naqsu l-kompetittività tagħhom fil-passat ħajaraw kif ħajkollhom ilaħqu mal fornituri mhux Ewropej. Jekk inħarsu lejn is-surplus u d-deficit tal-kontijiet kurrenti, naraw illi u jekk ma ħarsux biss lejn iż-żona euro, naħseb li l-istorja tkun differenti. Dwar il-Greċja, jiddispeċini ma l-esperjenza tiegħi turini illi Iva, xogħol jista' jsir b'mod organizzat jekk ikun hemm biżejjed riżorsi u tħejja tajba. Jina dina li hija ċara. Fl-aħħar 12 xahar il-Greċja kellha deficit ta' 20 biljun euro fil-kont kurrenti. Ġifieri ma' 9% tal-GDP. Naseb jekk innaqsu id-deficit eh, governamentali naqgħu għal taħt l-10 l-10 biljuni ġifiri fis-sena tal-ewli. Jekk ma namlu dan, naħseb li ħajkonna eh, ħatkun f'pożizzjoni antipaska ħafna anki wara ristrutturar tad-dejn li hija xi ġridu għaf moħna. u tittibqa tikkompeti fi żona ewlenija tagħha bħal ma' turizmu f'dan il-każ. U mbagħad pajjiżi oħra bħal Italja u Spanja u oħrajn illi jistgħu jkunu fl-istess sitwazzjoni ma naħsibx li hemm xi soluzzjoni ċara għal dan kollu. Um, Ħanibda bil-mistoqsija tas Surman. Ovvjament kieku nistgħu nżommu maċ-ċifri li għandna tkun ħaġa tajba. Dana jista' jseħħ fil-każ ta' kriżi normali biex insejħilha ta' tad-dejn sovran. Imma hawnhekk mhix biss kriżi normali, għandna kriżi ta' fiduċja, kriżi ta' bilanċ ta' pagamenti li qiegħda tevolvi ġurnata b'ġurnata u id-dinamika hija differenti allura. Għalhekk ma tantx jagħmel sens illi il-Kunsill jiffissa xi limiti massimi oħrajn jew li xi ħadd jitlob li jkun hemm limiti massimi oħrajn għal mekkaniżmi tal-bailout. Dana ma jżidx il-fiduċja anzi jimmina. Jekk tikkunsidra il-ġustifikazzjoni tal- -ġustifikazzjoni tal rating agencies għad downgrading li kien hemm fiż-żona euro b'mod ġenerali, ironikament dak li qegħdin jgħidu dawn l-aġenziji ta' rating huwa illi il-pajjiżi li qegħdin fi kriżi jeħtieġu opportunità sabiex jikbru u jikbru ehm, barra mill-kriżi, joħorġu mill-kriżi billi jikbru mhux ikomplu jer u fiha. Il-għalek, allura, jekk nimponu limiti stretti bħalma qed jitolbu fi Frankfurt u f'Berlin, ikun kontraproduttiv f'sitwazzjoni. Fejn is-swieq qegħdin jaraw jitestjaw kemm fil-fatt huma maqudin l-Istati Membri Ewropej. Kunsill Ewropew irrid tisaħħaħ l-Ewropa kollha kemm hi. U fuq tul ta' żmien. M'għandniex biss noqogħdu kull laqa niġġieldu kull problema żgħira li tinqala. Għax kull meta hekk meta toqgħdu indirizzaw l-affajt individwali swieq mill-ewwel ħaj bitaw mid-deċiżjonijiet li jittieħdu. Ovvjament naħseb li jeżistu wkoll skedju kalendarji differenti ta' kif tista' tittieħed l-azzjoni l-Kunsill fl-opinjoni tiegħi jew ma jistax jew ma jridx ma nafx x'inhi l-biċċa xogħol illi eh, jifret il-futur immedjat ma dak imbiet. Min dak imbiet. Li SFF bħalissa għanda din il-filosofija li um, li għal bażi tal-programmi li qiegħda tagħmel li hija eh, filosofija fuq medda twila ta' żmien. Però aħna m'għandniex ħin u għalhekk fuq dan il-punt naqbel miegħek perfettament l-attitudni tal-Kunsill ċertament mhix qiegħda tgħin biex nirbħu din il-kriżi ta' fiduċja. Jekk naraw li l-qafas istituzzjonali preżenti mhuwiex it-tajjeb ma jistax ireġġi meta ikonna dawn il-kriżijiet kbar Wieħed jgħid tara mela rridu nibidlu. Din hija ħaġa li l-Kunsill aċċetta. u bekk ħareġ bil-pakett fiskali li teħtieġ bidla però fil-qafas istituzzjonali naħseb siġa minnu nifsu progress. U l-bija miexi fil-direzzjoni tajba ma dina ħagġa oħra, storja oħra, u mhux ħaġa li ħanna niddiskutuha hawnhekk illum. Nemmen li id-direzzjoni li qiegħda tittieħed hija waħda żbaljata, imma din hija ħaġa oħra. Uh, Anzi mhijiex żbaljata, ma dik hija diskussjoni oħra. Grazzi ħafna Udo issa. Jiena għandi żewġ żewġ problemi intellettwali assur singer. Ħanibda b'daw mela. Jiena rajt daqsxejn l-istqarrija tiegħek. U mill fimt jiena għatti li jidun nindirizzaw l izbilanċi għax mhix ħaġa tajba li jkollna żbilanċi kbar, u nagħmlu għamlu xi ħaġa fuq iż-żewġ naħat tal-iżbilanċi minn kullat. U ma stax nagħmlu dan billi nżidu d-domanda fil-pajjiżi ta' surplus. Għalhekk il-mistoqsija tiegħi jekk ma nagħmlux dan kif ħatamilha? għaxek inti ħatajt li l-affajt isiru irdu jsiru minn żewġ naħat, la kif ħajsiru dan. It-tieni ħaġa li tirreferi wkoll mal-ewwel mistoqsija tiegħi, inti tajt bir-raġun li pajzi pajjiżi tas-surplus jesportu lejn il-pieta d-dinja wkoll imma. Il-fatt li għandna suq intern sħiħ li huwa integrat madwar 89% u għanna rata ta' esportazzjoni ta' madwar 8% kif inti imbagħad fil-marġini illi żżid l-rata ta' esportazzjoni ta' żona euro titlef imbagħad fil- produzzjoni ta' massa tas suq innifsu f'termini matematiċi allura din l-ħaġa kif tista' titmexxa. Għaxek il-Ġermanja iżżid l-esportazzjoni lejn il-Brażil lejn iċ-Ċina lejn fejn ikun. Imbagħad tagħti kontribut billi Żid l iżbilanċi bid-downgrading tal-bqija tas-suq intern, inti l-unika ħaġa li tkun qed iżid hija t tensjoni u mhux il-ġid. U dik hija t-tieni mistoqsija intellettwali. Ovvjament jekk jiena naħares hawnhekk malajr lejn l-istqarrija tiegħek nara li hawn ħafna kritika u ma ħafna minn din il-kritika naqbel imma immaġina l mument illi Għedin neħxu matul presidenza ċeka l-gvern tijak jitolbok parir dwar xandu jisir, xanda skullazzjoni pozittiva li għanda tittieħed mill-peers tal-kapijiet tal-gvern u stat. Xti suġġerixxi inti għalek li għandu jisir bħala emment pozittiv biex insolvu il-kriżi? Għaliex dan għajfakarni fid-diskussjoni mal- gvern Ġermaniż fejn ngħidulu xan sta jsir issa lis-suq magħluq. Nista' ngħidu lej l-empowerment mechanisms għal Eurobonds. X'in is-soluzzjoni ngħidu e naqsmu żona euro x'dik hija l-aħħar soluzzjoni li baqa'. Sur Baċ forsi jippermetti li nitkellem bil-lingwa tiegħi. Mela, jiena nifhem il-proposti li għandhom x'jaqsmu ma twessiħu tkabbir tar-rwol tal-ECB u dinja ħagġa li naqbel miegħek dwarha. Imbagħad smajna wkoll dwar informazzjoni ta' xi pruvat tagħmel il-Kummissjoni u x'mamlitx u kif nistgħu impattu għal nuqqasijiet ta' dak fil-fatti li m'għamlitx u diskussjonijiet li saru ma' surrend dwar x'saru x'ma sarx, però Allura, propost, x'tibta proposta jista' namlu lill-Kummissjoni, x'tista' tibdel il-Kummissjoni? Forsi bil-mod kif titratta ma' pajjiżi li għandhom problemi speċifiċi jew f'affarijiet li għandu x'jaqsmam jaqsmu mal l-Annual Growth Survey approċċi differenti li jistaw jittieħdu mill-atturi ewlenin u l-Kommissjoni kif tista' tibdel ir-wol tagħha. Nasib dawk kienu mistoqsijiet pjuttost estentivi u għalhekk nixtieq ndur mill-ewwel fuq il-panel biex iwiġbuhom. Grazzi. L-ewwel jiena ħan nitkellem dwar l-iżbilanċi fuq iż-żmien intermedju żmien mezzan. Ovvjament ħajkun hemm bżonn illi neliminaw daw l-izbilanċi nkella ma noħorġux mill-kriżi. Nemmen illi l-ikbar parti da din l-istituzzjoni fi kwalunkwe senarju issir minn konsum iktar baxx tal-pajjiżi b'deficit oli. Jina. Nemmen illi per eżempju fuq l-att esportazzjoni importazzjoni, ma xe l-esportazzjoni hija soluzzjoni jekk il Ġermania ħazzit l-esportazzjoni ħaspiċċa tikkonsma iżjed mill-prodotti kompetittivi, prodotti mhux Ewropej u mhux tipproduċi iżjed. U mhux tikkonsma iżjed minn prodotti da dawk il-pajjiżi li mhumiex kompetittivi propju raġuni li mhumiex kompetittivi għalhekk misa tkun soluzzjoni din fil fl-immedjat. Jiena m'iniex politiku. U laqas ma nixtieq nkun xi politiku fis-sitwazzjoni kif inhi. L-Ewropa qiegħda toħroġ issa b'regoli fiskali stretti. Patti fiskali stretti mingħajr finanzjament mill-Banek Ċentrali u mill-Fond ta' Stabilizzazzjoni. Min ix-ċert laqasek l-Ewropa għandix riżorsi biżejjed. għal fond ta' stabilizzazzjoni kredibbli u dan jfisser li għalhekk teħtieġ investituri esterni għandha bżonn taċċetta s-sitwazzjoni minkejja l-fatt li tesporta iktar billi timporta. Pero jekk trid li s-sistema finanzjarja tagħha tkun stabbli, għandha bżonn ta' investituri minn barra l-Ewropa. U danna ovvjament għandu konsekwenzi tiegħu. M'hemmx soluzzjoni oħra. U l-Ewropa għanna 60% tal-ħin tal-nies li jfasslu l-politika Ewropea moħlija fuq affarijiet minuri, affarijiet li għandhom xaqsmu bisma l-Ewropa, dan jridu ħarsu l-lin mizzona euro u mill europa Grazzi. Also die, man könnte sicher, die Kommission könnte es sicher einfach machen und Nasab il-Kommissjoni tista tagħmel affarijiet iktar faċli għalli għanfissa u tajt li għabbażi ta' trattati u għabbażi tal no bailout clause clause aħna imxejna marwol tana. Però jiena kieku ma naqbilx għax ma narajiex l-ħaġa. Hemm rwol għall-Kummissjoni illi ma kellix qabel ma għamlet xej fuq qabel dan. ċe, dawk il-lati ta' politika li għandhom rwol importanti anki l-barra minn l-ekim sejħa textbook economics. jekk inti għandek munita wahda Allura l-iżviluppi fiż-żona Ewropea jridu nħarsu lihom bħala differenzi reġjonali. Żviluppi reġjonali differenti. mbagħad jekk inti tħares li minn dan il-lat il-kwestjoni tkollok approċċ differenti. Ikun differenti mill-li toqgħod tgħid esportazzjoni mill-Ġermanja l-Italja. Illi huma differenti minn influssi ta' negozju bej Eh, il-Ġermanja u il-Lender Federali. Jina provajt nuża nikwota l-reglin mill Gazzetta Ġermaniża u ngħid li iva jeżistu ħafna għodda għad dispożizzjoni tagħha l-Kummissjoni tista' tindirizza l izbilanċi anke permezz ta' dawn l-għodda tista' tindirizza affarijiet bħal sbilanċi settorjali, l-state bubbles. Din hija istituzzjoni illi hija teżisti mill-1999 ċe il-dialogu makroekonomiku u dan id-dialogu makroekonomiku rridu nħduħ bis-serjetà, rridu nħarsu lejn ir-rati ta' inflazzjoni differenti fl-Istati membri, rridu niddiskutu l-iżviluppi differenti ta' l-ispejjeż tax-xogħol fil-pajjiżi differenti. U rridu nieħdu mhux biss dan id-dialogu issir bis-serjetà, imma il-Parlament irid jieħu ikollu iktar sem f'dan id-dialogu, il-Parlament irid ikun involut fl-għażla tal-istrumenti tal-politika monetarja. Jekk naraw x'għamlet il-Kummissjoni fuq dawn il-problemi kollha li semmew, huma użaw kriterji ta' politika nazzjonali skaduta u għallu l-ewwel qalu l ġermanja jissu il-pazjent, il-marit tal-Ewropa. u mbagħad irnexxiela tfiq minħabba riformi tas-swieq ta' xogħol u issa saret l-iktar persuna b'saħħitha fl-Ewropa. U da kollu qed Da jfisser li għattu kompeti ma l-istati membri oħrajn kollha ċertament dan mhux li żvilupp b'saħħtu tajjeb li jridu insegwu għaliex l-Ewropa suppost hija żona ekonomika waħda. Għalhekk ix-xogħol ewlieni tal-Kummissjoni u anki tal-Parlament u ta' dan il-Kumitat mod partikolari huwa li nindirizzaw dawn l isbilanċi u nikorreġuhom il-Konsil minħabba l approċċ nazzjonali li jieħu minħabba l-egoizmu nazzjonali ma jistax isolvi dal problemi għax ma jridx jisolvihom. Grazzi ħafna Astrid jekk jogħġbok. Grazzi ħafna President. Jiena xtaqs ngħid xi ħaġa dwar dak illi semma s-sur Boċ u nixtieq nindirizza għalhekk bil-lingwa tiegħu. Forsi ħankun iktar diplomatika bil-lingwa tiegħu ukoll. Aħna wissewna dwar il-fatt li dejjem qegħdin nidħlu iktar u iktar fil-font tal-kriżi u dejjem qegħdin nerqu iżjed fir-riċessjoni. Imma l-istati membri li l-budgets tagħhom għandhom zbilanċi kbar u rati ta' dejn eċċessiv naħseb illi hija ħaġa tajba li tgħidulhom illi jridu jindirizzaw din il-problema u l-livelli tad-dejn tagħhom. Aħna ma rridux illi l-nies nispiċċaw indaħluhom fil-faqar imma rridu nħarsu lejn il-konsum tal-istati tal-reġjuni tal-awtoritajiet lokali u nist namlu streamlining ta' dawk il-budgets lokali. Ehm, ħaffu ftit, naqsu ftit, il-reġuni, l-autoritajiet lokali. Dawn, berb u wis flus fil-passat. U issa jistaw jifrankaw iva il-belt tal-Lussemburgu indirizzat il-kwistjonijiet budgetarji tagħha u ifrankat il-miljuni għaliex in-nefqa pubblika kienet ġeneruża wis jiena mill-Lussemburgu. U aħna nabis biss 18-19% ta' rata ta' d-dejn u kulħadd ħaseb illi qegħdin jgħixu ehm, tajjeb, kullu jistaw jibqaw jenataw il-flus. U jonfqu daqs li kieku qatt ma l il l-flus. Imma mbagħad il-Fondazzjoni ta' Berlin flimkien mal-Università ta' Freiburg indirizzaw il-budget u skont ir-rata ta' sostenibilità ħareġ ċar illi mhux biss id-dejn pubbliku tal-Istati Membri li jrid jiġi indirizzat imma hemm ukoll dejn moħbi dejn impliċitu. Aħna kon għadin nofqu l-flejjes tal-ġenerazzjonijiet futuri. Issa, drajna għaddumna fil-xajf ħafna stati membri u dejjem nżidu u nakkumulaw id-djun għanna potijiet tagħna biex ħalsu huma. Jiena kont naħdem fil-unions għal ħafna żmien. u kien ikollna ħaddiema talit illi qatt ma marru l-università u ma tantx kellhom ambizzjonijiet, ma kinux rejba, ma kinux jagħmlu dawn it-talbiet eżaġerati kif qed naraw illum il-ġurnata. It-talbiet mit-trade unions illum il-ġurnata jattakkaw il-qalba tal-ekonomija u jimminaw il-ħila illi aħna noħolqu l-impjiegi. Nixtieq għalek li l-unions ikunu daqsxejn iktar raġonevoli. Nasab iridu jirrealizzaw illi kienu ilhom jgħixu u jonfqu ħafna iktar mill-li jippermettu għal Snin sħaħ, u issa wasal iż-żmien li nissikaw iċ-ċunturin. Aħna rridu li jkun hemm investiments. u ma rridux nibqgħu nidħlu dejjem aktar fil-kriżi, dejjem aktar fil-font u hemm lok għal ifrankar tal-flus, per eżempju fil-Lussemburgu fil-ċivil, għanna ħlas u paga tajba ħafna. Għallim fi skola primarja, jirtira b-6000 euro fi xar u anki juhu bonus u kol kull sena. Kieku kellna naħuha dil ħaġa tqum rivoluzzjoni fil-Lussemburgu. Imma irridu naraw kemm tippermetti l-ekonomija sa fejn tista' tasal. Dan rating ta' sostenibilta jagħmilha ċara lil Lussemburgu. Eda, xej qabel l-Irlanda u ftit wara il-Greċja fid-deficit ta' 111 fil-mija ma nagħmlu xejn. Għalek jizu noqogħdu attenti ma rridux naraw bissa l ponta ta' ħirna u ngħidu aħna qegħdin nidħlu fil-kriżi, rridu naraw illi fil-passat kien hemm nies illi kienu qegħdin jgħixu eh, b'mod tajjeb u jonfqu ħafna iktar mill-li jippermettu u s-saba tal-żmien nissikkaw iċ-ċunturin. Però ma naħsibx li nkunu raġonevoli fisser illi inkissru l-welfare state. Issa, meta nkunu wasalna biex nagħlqu kulħadd ikun irid jitkellem Jiddispjaċini ma tistax titkellmu fitur għanna li xmit Teodora Siklarkes u Miguel Porta ġifiri ħaniħu dawk il-mistoqsijiet qabel ma ngħaddi għal panel, ġifiri l-panel jekk jogħġobkom ikolkom tieħdu nota ta' xaqtin jintqal, skużawni. Eh, Għalek jogħġbok. Ju Madam Chair. Eh, Grazzi tassew, Signora President. Sur Boċ, inti konta titkellem dwar nuqasijiet tal-euro. Inti għed illi l-izvalutar mhix ħaġa fattibbli, mhix għodda taf u ma tistax tiġi użata. Iżda ma taħsibx illi dan jista' jxekkel aktar is-suq meta kien għal john Monks hawnhekk, is-Segretarju Ġenerali, huwa kien qed jgħid bisħieħ illi l-iżvalutar storikament u anke kif jisabu l-affarijiet bħalissa fl-Ewropa hija bħal sussidji minn stati differenti meta huma jużaw muniti differenti. U din hija kontraproduċenti għal ħidma fl-Ewropa. Jien nixtieq nisma' x'għandek xi tgħid inti dwar dan. Forsi sur Boċ taħseb illi l politiċi u anke xi mexxejja tal-Unjoni kif qed tgħid is-Sinjura Luling huma għandhom xi responsabilità, xi ftit ta' responsabilità ta' dak li ġara fl-Ewropa. Jekk ser insolvu din is-sitwazzjoni, jiena naqbel hija sitwazzjoni gravi ħafna, għandna xi esperjenza f'xuħud mill-pajjiżi tagħna illi jekk ninġabru flimkien politiċi dawk li jieħdu d-deċiżjoni l-industrija flimkien ma' trade unions, aħna nkunu ta' bilħaq nistgħu niksbu xi ħaġa ma' dan irdu nagħmluh mod konsensuali Ma taħsbux il responsabilità tal-unions fl-Ewropa tinsab hemmhekk? F'dawn iċ-ċirkostanzi? Nixtieq nisma' il-kummenti tiegħek sur Boċ. Grazzi, Theodoros. Grazzi, President. Dak illi nixtieq nistaqsi lill panel huwa intom kif taraw l-importanza ta' nuqqas ta' fiduċja għal din il-munita fiħdan dawn il-pajizi ta' program, mod partikolari il-Greċja. Fil-Greċja bħalissa dak li qed jiġri huwa li n-nies m'għandhomx inizjattivi ekonomiċi ġodda għaliex ma jafux x'munita se jkollhom fil-futur qarib. Munita jew oħra ġo żona euro jew barra żona euro tagħmel differenza kbira. U għalhekk hawnhekk huma ma jagħmlux deċiżjonijiet ekonomiċi ġodda dan ifisser l-ebda investiment ġdid jew inkella l-ebda tul fis-swieq ġdid u għalhekk għandna ekonomija illi edda dejjem titbaxxa minħabba nuqqas ta' fiduċja. U għalhekk fid-dawl ta' dan inti intkom għandkom xi esperjenza mill-ġejjini ta' pajis illi għaddi minn munita b'saħħitha għal munita mhux magħrufa jew mhux daqshekk b'saħħitha u dan kif jista' jsir. Miguel. Eh, Brigat. Eh, pregun. Grazzi tassew, il-mistoqsija tiegħi li żewġ mistiedna hawnhekk. Hija dwar il-livell tal- valur tal-euro meta mqabla ma' dollaru Għaliex qed naraw illi il-mudell ah, tnedija mill-ġdid, tnedija ekonomika mill-ġdid huwa bbażat fuq l-esportazzjonijiet. Hemm tnaqqis fil-konsum privat, fil-konsum pubbliku, fl-investiment, kollox jiddependi fuq l-esportazzjonijiet tal-ġejjieni. Irridu nifirxu aktar il-kuntest tal-politika ta' austerità tagħna bħalissa hemm l-Italja, Renju Unit, Spanja Hawnhekk qegħdin naraw kuntest fejn l-Unjoni Ewropea hija faċċata bit-teddida ta' staġnar jew reċessjoni u Sur Singer qal illi huwa ma kienx ser jinkoraġixxi lil Ġermanja biex sma' aktar għaliex l-importazzjonijiet jistgħu jiġu minn barra l-Unjoni Ewropea. Se nitkellem dwar il-każ tal-Portugal, l-esportazzjonijiet tal-Portugal, 80% tal-prodotti eh, fl-Unjoni Ewropea. U kif jinsab l-euro bħalissa tam qabbel mal-valur tad dollaru dan ifisser illi l il portugal m'għandux opportunità illi nedi mill-ġdid l-ekonomija tiegħu fil-kuntest ta' din il-politika ta' austerita. U għalhekk l-iżvalutar tal-euro Din hija l-għodda l-aktar effettiva li għandha l-Unjoni Ewropea biex tirranġa l-isbilanċi makroekonomiċi li hemm bħalissa bejn il-pajjiżi ta' deficit u il-pajjiżi ta' surplus. Grazzi. Grazzi. Bdejna ftit tard u għalhekk mhix problema jekk naqbżu l-ħin b'xi għaxar minuti. Sur Singer, forsi tista' twieġeb. Iva, grazzi. Jiena ser inwieġa pal dawn iż-żewġ mistoqsijiet li kienu interessati lili. Dwar in-nuqqas ta' fiduċja naraw illi eh, nistgħu naraw l-kas tal-Arġentina dan jista' jaħdem jew ma jaħdemx. Hemm il-kas ta' Slovakkja wkoll tkun trid tkun xi ħaġa ta' eċċezzjoni u mhux normalità. Trid tqis wkoll in-natura tal-ekonomija li qed nitkellmu dwarha u l-livell tal-ftuħ ta' din l-ekonomija jekk hemm pajjiż bbażat fuq servizzi forsi tista' tkun għodda aktar effiċenti. Viza fi pajjiż industrializzati, per eżempju. u dan jindirizza l-kwistjoni, it-tieni kwistjoni dwar l-ekonomija tal-Portugal. Ser nagħti tweġibiet osra. Jiena naqbel illi aħna ma rridux nakkumulaw id-deficits tal-budget Infatti, jiena nixtieq ngħid illi f'dinja ideali ma rridux biss ikollna budgets bilanċati imma budgets illi jkollhom surplus. Jekk nistgħu nagħtu tifsira ta' rwol tal-istat bħala dak li jagħmel in-nies kuntenti mela allura tajjeb wis imma dan għandu jsir biss jekk ikonna sistema ta' stazzjoni u ta' infiq illi tippermetti illi jkun hemm is-surpluses. Is-surpluses jiġu żviluppati. Pereżempju il-Finlandja għandha riservi tagħha akkumula dawn ir-riservi u dawn ifisser illi tista' tindirizza sitwazzjoni ta' kriżi. Il-kriżi li ninsabu fiha bħalissa iżda mhijiex il-kriżi tas-soltu. Hemmhekk hawnhekk għandna problema strutturali. Għandna zbilanċi kbar bejn l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea u r-reġuni. Dan ifisser illi rifless ta' ma jaħdimx hawnhekk. Għaliex wieħed qed jistaġna id-domanda u jispiċċa mer fi kriżi akbar. Iva l-iżvalutar huwa kontraproducenti, jekk inti f'termini nominali tagħmel żvalutar inti tirriskja gwerra kummerċjali u jekk tagħmel żvalutar tal-rata ta' skambju effettiva u reali jkollok effetti devastanti fuq il-nisġa soċjali. Il-trade unions nordiċi kienu responsabbli u provaw jevitaw dan għaliex dejjem kienu impenjati f'responsabilità makroekonomika. Iżda fuq skala Ewropea għaliex aħna madniex naraw l-ekonomiji nazzjonali biss f'termini ta' responsabilità. Kif nivolvu ruħna fi proċess madwar l-Ewropa ta' sħubija soċjali responsabbli illi ma tinvolvix ruħa f'social dumping bħala tweġiba għal dumping fiskali, pereżempju. U għalhekk dan neħtiġuh għall ewropa kollha u mhux biss fuq livell nazzjonali. Iva, għall-aħħar mistoqsija. Iż-żona euro kollha kemmi għandha l-sbilanċi fil-kontijiet tagħha u għalhekk aħna qegħdin nitkellmu dwar bilanċi interni kemm bejn kif ukoll fiħdan l-istati membri u rridu nindirizzaw l-ewwel qabel kollox dawn l-isbilanċi. Tajja pujus ma naħsibx illi hawn aktar persuni li xtiequ jitkellmu nixtieq infakkarkom illi it-tieni sessjoni ta' dan ismieħ ser tkompli għada fil-ħamsa u nofs. Mill-ħamsa u nofs sa' sitta u nofs. Meta ser ikonna l-Klaus Regling u l-Marko Buti illi ser ikunu edin jitkelmu dwar l-esperjenza tagħhom. Esperjenza diretta b'dawn il-fondi. Grazzi lill kellima grazzi tal-kontribut tagħkom nitlob skuża li l-oħrajn mhumiex hawnhekk jew intom ma tistgħux tkunu hawnhekk għada iżda kellna problemi li diġa tkellimt dwarhom fil-bidu tal laqgħa Grazzi tassew. I'll just leave a couple of minutes for people to leave who are going to... Ser natikom ftit tal-minuti għal min jishtiq ħalli il-kamra.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 the next item on the agenda. Il-punt li jmiss fuq l-agenda. Il-kontributa l-istħarriċ annwali dwar it-kabbir għas-sena 2012. Isktu ftitek jġobkom. Issa ser naddu għal punt numru 9 il-kontribut għall istħarriċ annwali dwar it-kabbir għas-sena 2012. Ir-rapporter huwa Jean-Paul Gozes u hawnhekk qegħdin neżaminaw l-emendi għandna il-vot fih dan il-kumitat għada. Iżon porek jogħġbok. Tre, tre bref, ġavi proposi. Grazzi, Sinjora President, jiena ser inkun fil-qosor ħafna. Jiena fassalt abbozz ta' rapport illi konna diskutejn sew flimkien ma' reporters minn gruppi differenti fid-dawl ta' l-emendi illi ġew infasla minn bosta membri. Kenna għall-inqas mitt emenda illi ġiet infasla. U naħseb illi rnexxielna nsibu ftejji mifrux dwar l-emendi ta' kompromess. Hemm problema dwar punt numru 11 ta' rapport inizjali tiegħi. Matul id-diskussjoni mal-rapporters differenti, tal-gruppi differenti, b'mod partikolari, Sinjura Beres, aħna indunajna li dan il-paragrafu jirreferi għal kompetenzi li jaqgħu taħt il-Kumitat tal-Impjiegi. L-emenda ta' kompromess li fassalna tirreferi għall-impjiegi u aħna bilna ma' rapporters illi Inħallu dan għal-Kumitat il-Kumitat tal-Impjiegi għaliex dan jaqa' taħt il-kompetenza tagħhom anke jekk uħut mill-kompetenzi huma tagħna hawnhekk u għalhekk ser ikun hemm kompromess ieħor, kompromess ġdid li ser ikun ibbażat fuq l-abbozzar inizjali ta' paragrafu il-11 ser ikun hemm xi emendi li qegħdin naħdmu dwarhom bħalissa għadhom mhux lesti dawn l-emendi. Dwar il-bqija, il-persuni u l li huma involuti f'dawn il-kwistjonijiet, ir-rapporters, bħala għan kellhom dak li ifasslu xi ħaġa illi wieħed jista' jaqra mod faċli, jirrifletti l-opinjoni tal-Parlament u isegwi dak illi ġie suġġerit fih dan il-qafas ta' semestru Ewropew. Dwar il-proċedura issa. Jien mhux qed nirreferi għal ftehmiet intergovernattivi hawnhekk, iżda dalwaqt ser intenni aħna ser ikonna nasbu f'aktar dettall dwar kif il-Parlament jista' jkun aktar involut meta infissru l gwidi ekonomiċi l-linja ta' politika għal ġejjini. Aħna nixtiequ illi l-Parlament isemma leħnu u jkun involut aħjar f'xi diskussjonijiet illi jista' jkun hemm fil-ġejjieni dwar dan il-qasam. Dawn kienu l-kummenti tiegħi nixtieq nirringrazzja l-rapporters mill-gruppi differenti kollha. Se nirringrazzjahom tal-isforzi tagħhom u tal-kooperazzjoni tagħhom. Nirringrazzja l dawk il-kollegi wkoll li faslu l-emendi aħna trattajnihom mill-qrib dawn l-emendi u issa għandna l-emendi ta' kompromess xinfaslu. Grazzi tassew. Udo, qed titkellem fi Pervanx? Iva. Grazzi tassew, Signora President. Per Vanx Beres ma setex tkun prezenti hawnhekk illum hija xedew rapporter. U jiena ser ngħidilkom malaj malajr il-punti tagħha, ma ser nżid xi kontribuzzjonijiet minn ħadd tiegħi wkoll tiftakru l-iskambju Eppelin kellim ma' Jean Paul Gozes qabel ma nbeda eh, dan ir-rapport dan jagħmel tajjeb għal memorja kollettiva ta' dan il-kumitat. Jiena nixtieq nrot Hajr, Jean Paul Gozes. Għaliex huwa dejjem kien ħerqan fl-approċċ li huwa kellu dan ir-rapport. Il kumitat kollu jista' jara l-opinjonijiet eh, tiegħu huma riflessjawni f'dan ir-rapport. Jekk nistgħu nibqgħu għaddejjem din il-loġika li dan ser ikun rapport tassew importanti. Per eżempju, il-ġimgħa l-oħra il-Parlament ikkritika dak illi kien qed jagħmel il-Kunsill. Il-Kunsill ħaseb illi seta' jgħaddi mingħajr il-metodu komunitarju. Dan ir-rapport Gozes ser ikun rapport kruċjali fejn din il-kamra ser tgħid kif aħna naraw il-koordinazzjoni tal-politika ekonomika. Grazzi Jean Paul, grazzi tal-ħidma tiegħek, grazzi tal-approċċ olistiku tiegħek għal bosta kwistjonijiet li aħna kellna. l-istħarriċ għanwali dwar it-kabbir, ir-rapport annwali dwar it-kabbir irrid ikun strument komunitarju Irrid jitkellem dwar l-isforzi ta' modernizzar fl-Unjoni Ewropea fl-Istati membri hemm il-konsolidazzjoni fiskali li hija trattata iżda wkoll il-bidliet fit-tħul u fis-sistemi ta' tħul u tanfi fl-istati membri hemmhekk hemm bżonn ta' koordinazzjoni. Imbagħad il-kwistjonijiet kollha marbuta mal-Unjoni Ewropea 2020 li warra bnihom xi ftit l-isforzi fit-taħriġ tal-ġenerazzjoni li jmiss, sforzi biex niksbu l effiċjenza enerġetika, dawn huma kollha modi ta' kif aħna rridu nimmodernizzaw l-Ewropa. Isna wara bnihom xi ftit. Hemmhekk il-Parlament irid isemma leħnu. U dan huwa miktub u dan huwa tajjeb. Hemm xi diskussjoni dwar ir-regolamentazzjoni tal-pagi, x'għamla jrid ikollha, u l-grupp tagħna kellu pożizzjoni ċara. Aħna ridna l-unions, l-imsieħba soċjali jkunu preżenti u ridna ngħidu illi biex noħorġu mill-kriżi mhux biżejjed illi wieħed inaqqas il-pagi tan-nies. Irridu niżguraw li l-ekonomija tkun effiċjenti, irridu naqdu x-xogħol u l-kapital b'mod intelligenti. U għalhekk qegħdin naraw kif nistgħu insibu kompromessi flimkien ma' rapporter u nittamaw il il-Kumitat tal-Impjegi jaċċettuhom dawn. Grazzi tal-kooperazzjoni. Grazzi Silvi. Merci beaucoup à Jean-Paul pour ce travail et à la très bonne coopération. Grazzi, nixtieq nirringrazzja lil Jean-Paul għall-isforzi tiegħu, għall-kisbiet tiegħu u għall-kooperazzjoni mill-qrib illi huwa rnexxielu jikseb flimkien ma' rapporters mill-gruppi differenti, mhux se noqgħod nidħol fid-dettall imma hemm żewġ paragrafi jew tliet paragrafi illi għalija huma twal wis. Għaliex ma nibbażawx dan fuq dak illi għamilna aħna fin negozjati dwar il-ftejim internazzjonali, per eżempju mal-parlamenti nazzjonali, għandna trattat, għandna l-protokoll u għalhekk ejjew ma nifintawx l-affarijiet mill-bidunet. Ejjew ma nħorġux bċaħħaġa ħaġa illi forsi tista' tkun meqjusa bħala ambigwa għaliex diġà għandna xi ħaġa li teżisti u li taħdem ħarir. Saret ħidma tajba u aħna grati ħafna għall-isforzi tal-Kummissjoni. Iżda ser ikun hemm dialogu, ser jibqa' dej dan id-dialogu bejn l-istituzzjonijiet differenti. U għalhekk neħtieġu xi marġni ta' manuvra fir-rigward tal-ġejjeni. Uh, And on behalf of the ECR Group, Mr. Epping. Sir Epping. Thank you, Mrs. President. Uh, during our... Grazie ħafna, waqt l-iskambju ta' informazzjoni li kellna f'Diċembru fuq l-istħarriċ annwali dwar it-kabbir, tkellimt dwar il-biża tiegħi li l-emendar u l-dawnas jaffetwaw b'mod negattiv ir-rapport. Nixtieq dan ir-rapport jibqa' kif inhu xtaqtu hekk iva t-tibdiliet ma tantx ikkonformaw mal-beżat tiegħi imma xorta waħda naqbel u naħseb li il-rapport għandu jibqa l-istess. Għat hemm xi formulazzjoni li ma naqblux eh, maħħa eh, barra xi emendi sur gozes għal li hemm xi emendi li jrid jkunu weħedhom mill-MEPs u dawn huma problematiċi jiena semmejt biss referenzi għal kunċett għal servizzi ta' interess ġenerali u kwistjonijiet bħal armonizzazzjoni tad dokument waqt li aħna eh, favur il-kompetizzjoni ferrati tal dawn. U importanti li nżommu dim għajnejna li mm, minn flok rwol konsultattiv limitat fil-Parlament Ewropew għat semestru Ewropew il rapport fuq il-sħarix Walli dwar il-kabira l-2012 input għal kunsill Ewropew imma dan mhuwiex input vinkolanti sabiex aħna naslu għal riżultati tanċibli minn dan l-eżerċizzju jenna nemmen li l-Parlament dan jibqa' modest kif ni Sinjura Gular is-soltu fit-talbiet tiegħu u għalhekk b'dan l-ispirtu nixtieq ngħid li aħna nappoġġaw il-maġġoranza tal-emendi imma mhux l-emendi kollha Sur Bullman tkellem dwar eh, approċċ partikolari jiena dejjem kont interessat f'dan ir-rapport imma tkabbir huwa importanti meħtieġ u tkabbir eh, wassal għal differenzi fitħul intkom naturalment għandhom għandkom dawn id-differenzi fitħul imma dawn jagħmlu parti mill-ekonomija li qed tikber. Il-biraħ il-kollega tiegħek fi Franza il-kandidant um, Franċiż għall-elezzjonijiet sur uh, Hollande dan uh, ta' diskors f'naħseb li fi uh, ground tal-futbol u huwa qal li l-bażi l-iktar importanti l-ugwaljanza imma mingħajr skabbir sul Bullman u mingħajr xi protezzjonizmu se tispiċċa bi ugwaljanza fil-faqar u għandkom l-iktar Eh, ugwaljanza <laughs> fejn l-iktar nisa jkunu f'qari, ġifiri ma nafx jekk intkom taqblu ma dan l-apport, l-approċ imma senħalli fidejkom senara fejn din il-ħolma ta' Sur Oland se tispiċċa. Sur Epping, jekk inti tixtieq eh, tinterpreta dawn il-kummenti mela se jkolli jiena nagħtih dan id-dritt li jagħti tweġiba. Kollega nixtieq nfakkrek dwar il-fatt li ma kontx qed nitkellem dwar dan l-approċċ golistik, imma holistiku. Holistic. U t-tini punt, <laughs> nseraħ rasek li nafxini differenza bejn dawn iż-żewġ approċċi. Thank you, and I will start by... Sur Lambert, Iva, mela, ħanna t-tweġiba li surabi. Mela, jiena enġinir flap matematika applikata, jiena nħobbom il-fatti, jiena nħobba l-matematika, ċifri, għax eh, jiena spert f'daw l-affarijiet u eh, reċentament fi ktib eh, blisem ta' Spirit Level dan il-ktib juri li dawk is-soċjetajiet li huma l-iktar indaqs jew li l-inqas għandhom affarijiet eh, mhux indaqs huma dawk li għandhom performance aħjar mhux biss fit tkabbir ekonomiku imma eh, fi eh, għejxin tal-ħajja li terrizmu reati jew eh, nuqqasi ta' reati eccetera. Ġifieri dak li inti tfisser jew taħseb li għak konsekwenza ta' politika ekonomika tajba li toħloq it tkabbir mingħajr ma jiġu konsidrati affarijiet oħra, anzi rridu ngħidu l-kontra. Iktar ma jkun hemm ugwaljanza bejn it-tħul dan din l-ugwaljanza qed ħaddan f'soċjetà li taħdem b'mod aħjar bi 15 jew 16 l-indikatur li jista' jkejjel forsi inti ma taqbilx ma din ir-realtà imma eh, dawn huma fatti xjentifiċi. Ġifier ovvjament possibiltajiet tal viżjonijiet u ħolm politiku imma jiena qed nipprova nuri xini ir-realtà u jekk l-ugwaljanza iva fattur tal-performance jina sen niprofa nħaddan dan il-performance minna mela, dwar Jean Paul u dawn il-kummenti jina nixtieq nagħmel kumment li Jean Paul jina et eh, fl-aħħar tas six pack li dak li għandna bżonn li il-gruppi politiċi il-gruppi li hawnhekk f'dan il-Parlament li huma favur l-Ewropa u l-arkitektura Ewropeja li dawn jitkellmu b'vuċi waħda dwar dak li għandna bżonn nagħmlu fil-qasam tal-governanza ekonomika. Dan huwa rapport bin ta' inizjattiva propja ġifiri ambitu limitat, imma naħseb Jean Paul kellu suċess. Għalhekk jiena naħseb li dan ir-rapport ħaġa tajba, pożittiva, dan ir-rapport jurina li nistgħu naħdmu flimkien, speċjalment viżavi semestru ekonomiku il-ġdid u tupak U dawn huma importanti għax laqgħu s-sustenabilità budgetarja mal-investiment kif ukoll l-għanijiet tagħna tal-2020 dawn l-għanijiet tas soċjetà dawn kien hemm min ħarsu lejhom bħala inqas eh, importanti minn eh, għanijiet ekonomiċi fil-passat imma rridu aħna noħolqu bil-lanċ bejn dawn l-għanijiet differenti ġibiet ta' soċjetà u għanijiet ekonomiku u dan se jipermettilna namlu dan u għanna bżon nikonsolidaw dawn affarijiet fid dokumenti Ewropej fi testijiet Ewropej. Naseb Jean Paul, inti eh, ħidimt mod tajjeb sabiex il-pożizzjoni tkun iktar favur l-Ewropa l-emenda ta' kompromess fuq l-importanti u koll naf li inti għadek qed taħdem fuq din l-emenda il-mekanizmu ta' korrezzjoni ta' salarji punt sensittiv fil-fema tagħna parti mill-kompetenzi tal-istati membri jiena naħseb li xuħut minn DGs eh, fil-Kummissjoni forsi għandhom opinjoni forsi dawn ippruvaw eh, jihduwa din il-kompetenza imma bil-mohbi għalek aħna rridu nkunu konxi ta' dan il-fat normalment u rridu kol nikonsidraw eh, dak li nixtiequ nfissru meta nitkellmu dwar il riforma strutturali f'dawk il-mekanizmi li eh, jikontrollaw jew jikkorreġu il-salari kull tip ta' referenza speċifika għal dawn il-mekanizmu, mekanizmi għanda titneħħa mit-test imma minn barra dawn l-affarijiet nista' nappoġġa dan ir-rapport bisħieħ u Jiena naħseb li dan ir-rapport huwa wieħed tajjeb. Grazzi, mhux qed nara Sur Xuntis, hemm xi ħaddieħor li jixtieq jitkellem? Anybody, Jean Paul, do you wish? Jean Paul tixtieq terġa' tintervjeni? Grazzi ħafna, Senjura President. Permettili hawnhekk mm, nirringrazzja minn qalbi dawk li għamlu dawk il-kommenti daqsek pozittivi fuq il-rapport tijaj. Nafu li l-kol kam aħna nixtiqu naħdmu flimkien nixtiqu nkomperaw, nasib li se nkomplu nikkomperaw fuq iż-żewġ dossiers fuq il-Tupac jenaw eh, li sim mm, rapporters fuq dawn l-affarijiet dwar l-aspet olistiku segwejt eh, bil- mm, lingwa eh, ġermaniza fimt li kienet jiskellem dwar l-approċ olistiku ma forsi <laughs> mhux golistiku ma ma konċ se nieħu għalija minħabba l-partit li jiena parti minnu. U Iva, naħdmu fuq dawn l-ammendi, se nikonsidraw il xewqa ta' kullħat, se bat nħallu kol xie affarijiet fidejn il-Kumitat tal impjeg kol. So this means we will be voting uh, in committee tomorrow, aiming for the February. Grazzi mela se nimmiraw għal plenarja ta' frar, fil-bidu ta' frar, il-mini plenary għal votazzjoniet. Mela, punt li mis, kambju ta' femiet mal-president eh, Danis tal konsil Ekofin għalek se ikolna pawza għasira sa' kem norganizzaw ruħna għaxedha fi triqita il-Ministru Danis. Ġifiri jek joġobkom ibqawnek f'din is-sala, grazzi. Thank you very much. Um... Grazie ħafna għalek kif tafu normali għal president li miset tal Ofin li jattendu eh, din eh, is-sessjoni jitkellmu dwar l-sfidi eh, u l-annijiet u dan l-iskambju kol ta' femiet opportunità tajba sabiex ikolna dialogu ekonomiku fi kifem fir regoli l-ġoddi għal governanza ekonomika ta' six-pack u b'mod partikolari dwar kif il-Kunsil se jimplementa il-qafas il-ġdid tal-governanza ekonomika kemm għal l-izbilanċi fiskali u makroekonomiċi fil-prattika. U intkom diġa irċevejtu eh, curriculum vitae tal- ministru kif ukoll parti mill-prioritajiet jiġifieri diġà tajnikom tarif forsi bħala preparazzjoni għall mistoqsijiet Ministru għandek 10 minuti u mbagħad nagħmlu segwitu permezz tal-mistoqsijiet. Grazzi ħafna, Sinjura Ċe. Jena naħseb li il-Kumitat diġà eh, anticipa pala affarijiet pers li bdejna fil-ħin jew ftit minuti qabel u tajjeb li kulħadd qed jipprova jantiċipa l-affarijiet għandna nimxu b'dan il-mod l-ewwel qabel kollox nfaħrek dwar il-ħatra mill-ġdid tiegħek diġà ltqajna fi Strasburgu u eh, ta' spiss eh, tkellimt ma' ħafna minnkom fi Strasburgu u eh, tajjeb li din kienet xi ħaġa tajba bħala tħejjija għax-xogħol tal-Presidenza u l-aġenda tagħna. Iva hemm kwistjonijiet fejn Iva memx ħafna affarijiet in komuni, ma memx kwestjonijiet fejn jiena naħseb li huwa importanti ħafna li naħdmu mill-qrib fejn hemm il-kod deċiżjoni peress li dan huwa fil-oċċata tal-aġenda tagħna u tajab li għanna l-Frank u kif tidras ma tajab li nkunu eh, onest, tajab li tkunu onesti bil-mistoqsijiet tagħkom anka jekk tkunu jekk ikunu naqra diffiċli importanti li nkunu nafu x'inhuma l-pożizzjonijiet ta' kulħadd mela nixtieq nippreżentalkom il-programm tagħna għandna erba prioritajiet prinċipali l-ewwel qabel kollox Ovvjament l-implementazzjoni tar-riforma fil-governanza ekonomika jiena naħseb li huwa importanti ħafna li nuru li l-Unjoni Ewropea mhux biss mekanizmu mm, ta' teħid ta' deċiżjonijiet imma l-Unjoni twetta eh, xogħol reali fl-implementazzjoni tar-regoli li se jbidlu l-mod kif jaħdmu l-affarijiet, ġifieri li aħna se naħdmu bir-reqqa fuq dan is-six pack u eh, Ovvjament se naħdmu eh, bis-semestru Ewropew se nintervjeni fuq dan iktar tard. It-tieni ambizzjoni li jinsaħħu r regolamentazzjoni finanzjarja hawnhekk hemm ħafna affarijiet li għandna komuni numru ta' portofolli importanti jinsabu qudiemna se naħdmu fuq dawn. It-tielet punt li jinsaħħu l-kooperazzjoni fuq kwistjonijiet eh, ta' taxxa. Iva, intkom tafu li hemm xi affarijiet li rridu nagħmlu fil-futur qarib se niskellem dwar dawn iktar tard. Ir-raba għan li naċċertaw li jkun hemm pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea koerenti fil-G20, għax aħna nazbulu importanti ħafna li dan il-G20 ikun imħejji b'mod tajjeb ħalli bekk kull stat membru jħossu parti mill-mandat li aħna se nippreżentaw u jkunu jistgħu jirrikonoxxu il-pożizzjoni li se nieħdu. dak li se jieħu ħafna żmien wis probabbli se jkunu id-deċiżjonijiet li ttieħdu fid-9 ta' Deċembru il-Parlament dan iva segwa il-negozjati fuq il-kompakt fiskali u l-lum il-lejla se nieħdu pass il qudiem qed nitsamaw li se nkunu nistgħu nippreżentawhom dawn imbagħad lil kapri ta' statut gvern fit-13 ta' jan fit-30 skużawni ta' jannar irridu aħna nsaħħu d-disciplina finanzjarja sabek naċertaw li jkun hemm l-istabilità ekonomika u l-istabilità fiskali sabiex aħna nappoġġaw it-kabbir u l-ħolqien ta' l-impjiegi kollegi. Il-mekkanizmu li jiena naħseb li kulħadd qed jipprova tela fuq saħaj li jkun hemm iktar fiduċja fl-ekonomija tal-Unjoni Ewropea, jekk ikun hemm iktar fiduċja mkatra mela iktar ma jkunu jistgħu jinvestu, eh, din mhux tkun bis tweġiba fuq imma tweġiba mingħand il-konsumaturi u n-negozji wkoll. Fuq l agenda ta' da aħna poġġejna il-punt ta' tkabbir dwar tkabbir ukoll peress li aħna nazbu li mhux bizzet li konna il-konsolidazzjoni fiskali biss iva għanna bżonna din il-konsolidazzjoni ma rridu niddiskutu kif nistgħu nagħmlu dan b'mod intelligenti ħalli bekk naċertaw li waqt li qed nagħmlu dan nkunu aħna qed nħadnu it-kabbir, bekk nkunu qed nibnu l-fiduċa u mbagħad naċertaw li meta nonfqu nagħmlu dan b'mod intelligenti u meta naqsu innaqsu fejn hemm bżonn biss. Parti integrali importanti ta' koordinazzjoni fiskali iktar b'saħħitha, ovvjament in-negozjati fuq iż-żewġ proposti speċifiċi mill-Kummissjoni Ewropea dan għandu l-isem ta' Tupac. U li u koll naċertaw li konem eh, dispozizjonijiet komuni għal pjanijiet eh, budgetari u sabiex ikonem surveillance aktar b'saħħi tal dawk l-istati membri li nstabu f'diffikultajiet seri vizavi l-istabilità finanzjarja u għalhekk se naħdmu mill-qrib mal-Parlament Ewropew fuq dan it-tupak. Il-Presidenza timmira li ikonem approċċ ġenerali fl-ekofin ta' u mbagħad għanna jkollna nistaw eh, nil-negozjaw mal-parlament wara. Importanti u koll għal presidenza daniza li l-kooperazzjoni ekonomika tifoka fuq l-implementazzjoni tal-affas eh, ekonomiku governmentali iktar imsaħħa. U bekk dan se jwassal għal ċuħ differenti mela wiċ partikolari dan huwa l-istħarriċ annwali dwar it-kabbir u mbagħad irridu nagħmlu segwitu għall-Euro Summit, għal Summit ta' Marzu, ġifiri eh, eh, summit bejn il-kapit ta' statu d-gvern, għada se jkollna l-ewwel diskussjoni, nerġgħu diskutu fi frar u forsi rajtu eh, li qed nanticipaw li jkun hemm diskussjoni qabel il-laqa fi Marzu ħalli bekk naċertaw li l-Parlament Ewropew u forsi l-kummenti tagħkom dawn jistgħu jiġu konsidrati u bekk nkunu nistgħu naxħitaw li kunem iktar diskussjoni aħjar u iktar segwitu bejn il-Parlament u l-Konsil ġifiri qabel ma aħna naslu għal deċiżjoni aħħarija. Mbagħad it-tieni priorità fil-regolamentazzjoni finanzjarja f'dan il-qasam. Aħna ħirqana li naċċertaw li l-affarijiet kollha jinstabu fuq l-aġenda importanti li dak li tallimna mill-kriżi tal-2008 issa nużaw dan it-talim u eh, aħna qed niffukaw fuq il-rekwiżiti tal-kapital eh, bankarju mbagħad ir-regolamentazzjoni ta' CRAs, Credit Rating Agencies qed naħdmu wkoll lejn ftehim jew qbil fil-Kunsill kif ukoll qbil mal-Parlament. Waħna qed nittamaw li nkunu nistgħu naħdmu fuq il-proposta futura dwar il-ġestjoni tal-kriżi fis-settur finanzjar. Ovvjament, għat ma nafux x'se jkun il-rizultat aħħari imma qed nittemaw li se jkollna r-rizultati konkreti. Ħafna minnkom naħseb tafu li aħna t naħdmu bir-rek ma'kom sabiex nalqu it-trialogu fuq il-EMIR, European Market Infrastructure uh, Regulation, l emir Ilna nisimaw bih dan regolamentazzjoni. Et nitamaw li nalqu trialogu kol fuq il-Deposit Guarantee Scheme dawn huma eżempi tajba tal-kooperazzjoni mill-qrib li se jkollna fuq dawn il-kustjonijiet u nitama li se nkunu nistgħu naslu għal bil fuq dawna. L-aħħar punt tiegħi se fuq dan il-punt se nkomplu nagħmlu progress fuq eh, inizjattivi eh, ta' regolamentazzjoni finanzjarja oħra oħrajn, inkluż ir-reversjoni tal-direttiva dwar l-istrumenti finanzjari fis-suq, il-MIFID kif ukoll il-MAR il-regoli reveduti dwar l-abbuż fis-suq dawn il-prioritajiet li għandhom xjaqsmu mal-kooperazzjoni fuq kwistjonijiet ta' taxxa wkoll dawn jinstabu fuq l-aġenda u hemm xi affarijiet pereżempju li rridu nagħmlu progress fihom punt li se nsemmi b'mod partikolari it-tassazzjoni jew eh, direttiva dwar it-tassazzjoni fuq l-enerġija peress li din id-direttiva taqdir wol sinifikanti sabiex jintlaqqu l-anijiet ambizzjużi eh, dwar il-klima tal-Unjoni Ewropea nafu li kien hemm ħafna debattitu ma se nippruvaw aħna nagħmlu iktar progress hawnhekk ovvjament qed nistenna bil-ħerqa sabiex nisma' il-kummenti l-opinjonijiet tagħkom illum dwar dan il-punt. U se nagħmlu progress ukoll fuq il-proposta tal-Kummissjoni dwar it-taxxa fuq tranzizzjonijiet finanzjari ħalli bekk jistgħu jisaħħu iktar negozjati li huma bażati fuq it-tarif u mbagħad hemm il- proposta tal-Komissjoni dwar bażi konsolidata fiskali dan il-punt qed nittamaw li nkunu nistgħu naqsu l-ispejjeż tal-kumpaniji li qed joperaw fi suq intern L-aħħar punt e, ġala darba nkunu għom dawn l-affarijiet qed nittamaw li nkunu nistgħu li dawk il-prioritajiet tagħna dwar rappreżentanza globali tal-Unjoni Ewropea li dawn il-prioritajiet qed jintlaħqu għand tal-Presidenza Daniza li l-pożizzjoni Ewropea tkun korrenti u li l-Unjoni titkellem b'vuċi waħda u din il-vuċi ta' dawk l-istati membri li mhumiex membri indipendenti tal-G20 li l-vuċi tagħhom ukoll tinstema u eh, naħseb li dan ukoll eh, tjaċċerta li l-Unjoni ta' 27 qed taħdem u qed taħdem ukoll sabiex niksbu l-progress. Ovvjament hemm ħafna dibattitu dwar l-xtib ta' Ewropa aħna għanna xini l-identità Ewropeja meta aħna niddiskutu il-kompakt fiskali fi B26 meta hemm umbat dawk li għedin fi żon ġifiri fi 17 u importanti li aħna naħdmu ma' 27 u rridu naħdmu u mill-qrib mal-parlament peress li huwa importanti li aħna naċertaw li jkun hemm identità Ewropea għal kull wieħed u waħda minna lek qed nistenna bil-ħerqa għal din il-ħidma futura ovvjament qed nistenna bil-ħerqa sabiex nisma' l-mistoqsijiet tagħkom dwar din waqt din is-sessjoni peress li għamlet wedit eh, sbieħ il-President. Sawa wis. Ħanadi għal koordinaturi tal-grupp l-ewwel Mbagħad il-bqija Apparti mill-koordinaturi li għandi fil-lista għandi l-Lassid Luring, Sir Sawyer, Podimata, McCarthy, Schmidt, Galtieri u Klint. Safeħu xattiħor? Tiġaqjat fil-listanti. Oli. Mela, l-ewel Jean Paul. Grazzi, Signora President u grazzi Ministru. L-għonet nawguralek eh, is-sena it-tajba u speċjalment l-ewwel nofs tas-sena għaliex minn dak li għattilna tassew tidher li ħatkun sena interessanti. Nilqgħu fostna wkoll. Jidher li l-Presidenza Daniża trid tmexxi kemm jista' jkun il-qudiem anke f'dan iż-żmien daqshekk kritiku. M'għandix dubju li kollegi ħajkunu qegħdin isaqsu ħafna mistoqsijiet, jiena minna ħadd jgħid nixtieq insaqsi żewġ affarijiet dwar it-tupak. Bħal Sinjura Ferrera li bħalissa ma tinsabx hawnhekk jiena rapporter fuq dan is-suġġett u nixtieq nispjegalek daqsxejn kif se jkun qed jaħdem il-Parlament Aħna rridu affarijiet speċifiċi li jkunu aċċettabbli li tliet partijiet, jiġifieri l parlament il-Kunsill u l kummissjoni Ma naħsibx għandi għalfejn nispjega x'inhi l-pożizzjoni tal-Kunsill. Irrid ikollu pożizzjoni l-Kunsill aħna nixtiequ li dan id-dossier ikollu kollu kemm jista' jkun elementi li jinsabu fiftejn internazzjonali illi ikkompla daqsxejn is-sitwazzjoni legali Ewropea dal-aħħar naħsbu li wħud minn dawn l-elementi jistgħu jidħlu faċilment f'dawn iż-żewġ dokumenti legali li qiegħda tipproponi l-Kummissjoni u b'hekk l-affarijiet ikunu ħafna iktar faċli. Dwar ir-regola tad-deb. Din hija xi ħaġa li irridu jaraw għal-istati membri għax dawna jidħlu fil-trattati internazzjonali ma ma tidħol fl wieħed minn dawn id-dokumenti, forsi tkun ta' sorpriża lik. Meta ngħid illi l-istati membri taż-żona Ewro illi bħalissa jinsabu f'diffikultajiet jistgħu jibbenefikaw minn xi tip ta' arranġament ta' falliment ta' kapitlu, taħt kapitlu 11 ġifiri qafas legali li huma jkunu jistgħu jużaw matul il-perjodu ta' diffikultà. Jiena lest li nikkopera mal-presidenza dak kollox minn ħadd tiegħi. Il-Ministru li l-ewwel niġbor qatt ta' mistoqsijiet qabel ma twieġeb Udo, grazzi ħafna Sharon. Sinjura Ministru, me Soċjalisti Demokratiċi wkoll jilqgħu f'din il-laqa u nixtiequlek kull suċċess. ħaġa tajba li wieħed ukoll dejjem jindirizza dawk l-affarijiet li ma jistax jiġu evitati. Jiena minn ħadd tiegħek smajt argument ġust ħafna. U l-isqarja tiegħek nistgħu nużawha bħala qafas għal sitxur li ġejjin. Meta inti għat li għajja nonfqu b'mod aktar għaqli u innaqsu l ispejjeż fejn hemm bżonn u naħseb li dan huwa bażikament fil-qosor dak li tixtieq tagħmel jekk kienu hekk jiena nħoss li dan huwa slogan tas-sew utli. Tista' tgħidli x'inhuma huma l-elementi relevanti tal Eh, pass fiskali li ħaj permetuna nimxu ma dan l-slogan tiegħek u tista' tgħidulna xinu ma dawk li huma dawk il-paragrafi li jistgħu jintużaw sabiex dak li għadha kif semmejt inti tkunu nista' nagħmluh fil-prattika. U ma taħsibx li għandna eh, nużaw l-istħarriċ annwali dwar it-tkabbir bħala strument ewlieni sabiex nħadmu dan l-slogan tiegħek teżisti kompetizzjoni ta' tal-metodoloġija ġlida bejn l-arranġamenti bejn l-istati membri minnaħa u l-istrumenta u l-unità komunità minnaħa l-oħra illi mbagħad jinvolvi l-Parlament Ewropew u l-Parlamenti Nazzjonali. Allura x'għandna nagħmlu nażlu approċċ matur ta' governanza Ewropea fuq ħafna livelli li tippermettilna tassew nindirizzaw il-punti kollha differenti li jridu jiġu indirizzati u jekk nispiċċaw dejjem nerqu iżjed fil-staġnar u fir-riċessjoni x'ħan għamlu jekk ma nużawx l-istħarriġ annwali dwar iskabir bħala l-istrument annwali. Il-Ministru ħadd wieġeb għal dawk il-mistoqsijiet. Iva ħawieġeb il-mistoqsijiet fl-ordni illi tpoġġew għax bekk tkunu tafu aħjar jekk iwiġibkomx tajjeb biżżejjed. Grazzi tal-mistoqsijiet. U jekk forsi approċ pragmatiku huwa l-aħjar ħaġa fix-xogħol li għandna qudiemna lix ovvjament il-mekkaniżmi li għandna jridu jaħdmu fl-imkien għandna ir-riforma tal-patt ta' stabilità tkabbir, six pack eċetera, eċetera, ta' fu kollox bla ment, bla dubju. U ma tanna wkoll dan il-proċess intergovernamentali illi qed juża regolament illi għandna tiġà u li nafuha diġà biex jużawha il-parlamenti nazzjonali u biex jagħmlu proċeduri ta' segwitu nazzjonali jekk ma japplikawx din ir-regola tad-deb. Jidu naċċertaw li dawn l-elementi ma jkunux f'kontradizzjoni fl-imkien. U ċertament ma jkontradixxux it-trattat. Ċertament kien hemm progress biex dan il-pat ikun dejjem iktar f'konformità mat trattat. Joġobni Sur Bullman il-mod kif inti Iddiskrivejt il-ġist ta' diskors tiegħi jiġifieri bli nonfqu bil-għaqal u innaqsu innafqa fejn bżonn. Emma l-inqas mod wieħed ta' tkabbir u dan huwa li nagħtu priorità l riċerka u l-iżvilupp. Forsi l-istħarriċa dwar dwar iskabbiru regoli tal-pass eh, fiskali mhumiex ma jeskludux wieħed il-ieħor imma jikkumplementaw il-xulxin. Aħna li ministri tlabnihom meħejju daqsxejn ta' pjanta kif jistgħu eh, jipproponu il-konsolidazzjoni għalija x'jista' jsir fil-pajjiżi individwali u għalna iva jridu nikkonsolidaw sabiex noħolqu l-fiduċja ma fl-istess ħin irridu noħolqu fiduċja. Irrid tista' servi bħala l-pedament għal tkabbir u ħolqien tal-impjiegi futuri. M'għandix dubju li ħajkun hemm idejiet differenti għaliex il-pajjiżi għandhom prijoritajiet differenti, imma naħseb li hemm żewġ affarijiet li għandu kulħadd. Waħda hi konsolidazzjoni sabiex l-ekonomija Ewropea tkun iktar stabbli u t-tieni net li nippromovu u l-impjiegi. Għax li qegħdin naraw fil- previżjoni hija huwa negattiv ħafna. Ma aħna qegħdin naraw ta' tkabbir xejn qudiemna fil-futur għalhekk idu naċċertaw kif it-tkabbir jista' jseħħ anki fl-immedjat mhux biss fuq medda twila ta' żmien. Sewa wis tlift il-lista dejjem qegħdin inżidu magħha lista dejjem titwal. Silvi, jekk jogħġbok. Grazzi, Sinjura President. Unsellimlek, Sinjura Ministru. Nawguralek kull suċċess. L-għanet dwar il-ftejm internazzjonali li huwa parti mis six pack jiena kont waħda mir-rapporters u nista' nifhem l-argument legali li qed jgħid li sempliċan billi mux xin sab fis six pack ma mhumiex importanti. Hemm żewġ affarijiet ġodda fis-six pack li huma l-qadna ħafna bħala parlament u nittama li presidenza tista' twassal dan il-messaġġ illi Din l-idea ta' trattata 25 26 m'għandux ximmina dan l-aspett, għad minn dawn l-aspetti huwa il-kontroll tal-izbilanċi makroekonomiċi l izbranċi u s-surplus. Mux nikkastigaw l-istati membri imma nindirizzaw in-nuqqas. Imba temmu koll dialogu ekonomiku li dija li meta jittieħdu miżuri awtomatiċi irrid ikun hemm ħafna diskussjoni, ħafna dibattitu għax inkella nies ħajaraw dawn it-teknokratiċi imġinen jagħmlu hekk, jagħmlu hekk, jagħmlu affarijiet li ħadd ma jafx ma ħadd ma jiddiskutuhom. Għalhekk aħna nixtiequ li l-Kunsill jifhem illi tajjeb li nkomplu nibnu fuq dak illi sar tiġa minn ħaza parlament u konsil fl-imkien u minflok nagħtu l-impressjoni li qegħdin immorru lura għal l-iktar idea primittiva ta' disċiplina fiskali li aħna favorija ma dana ma jfissirx li għanna ninsew kollox u nifukaw fuqek biss. Pajizek dejjem inata bħala eżempju. U dejjem Nieħdu gost aħna li naraw il-presidenza Daniza meta nkunu qegħdin niddiskutu affarijiet bħal flessi sigurtà u e, l-impjiegi imma x'ħad tkunu qegħdin tiddiskutu fis-summits li jmiss x'tip ta' soluzzjonijiet prammatiċi ħad tipproponu jew inkar ħana ġew noqogħdu nisimgħu fuq dan il-mudell Daniż perfett. Għanna ħafna ħafna mistoqsijiet tajt il-President, għalhekk naħseb jekk ma naħdu għam xtentna jew tlita tlita ma nkunux nistaw nlaħqu mela għanna xaħat tista mill CR case. Grazzi, Signor President, u grazzi Ministru tal-li ġejt indirizza dan il-Kumitat daqsek mini fil-mandat ta'kom. Naf li kena diskussjoni dwar il leġislazzjoni tal-infrastruzzjoni tas-suq tal fessitura tas-suq li għadha pendenti. U jiena ovvjament bħal oħrajn ġin il-Kamra involuti fi trialogu li suppost kena s sessjoni tiegħu dal-għodu imma ma kellniex u għakja li grata għal presidenza tal-li bdejna kmini naħseb li wasanna li Nipruvaw nsibu konklużjoni dawn id-diskussjonijiet għax naħseb li ħafna mill-infrastrutturi ta' swieq li għandna fil-mifid matu CSD fix xurri li ġejjin ħajkunu bbażati propju fuq ix-xogħol illi sar f'dan l-aħħar 18-il xahar li għaddew. Jina jidri li l-Istati membri għandhom tendenza illi jibdlu l-opinjoni tagħhom u li jkunu konsistenti bħalissa jiena pjuttost imħasba illi teżisti jisu kommentarju ġdid dwar kemm għandu jingħataw eh, setat fuq ċertu punti differenti. U minn issa nifhem għal darba mhux l-istat eh, membru tiegħi li qed joħloq daw il-problemi dwar l-ISIS. Jiena nasab l-importanti naraw kif nistgħu nindirizzaw dawn il-kwistjonijiet. Meta inti fl-aħħar minuta jkollok stati membri li jibdew għajmu punti ġodda u għajmu problemi ġodda. Intom tridu tmexxu l-qoddim dawn id-dossiers u għalhekk jekk ma xinu xinsibu dossier żgħira l-inqas fejn insibu Eh, konsensus dwarhom kif xi darba nistgħu naslu għal qbil dwar mifid. Grazzi ħafna. Diffiċli ħafna illi nanalizzaw eh, meta l-affarijiet ikunu ġraw, issa għandna s-six-pack, għandna s-semestru Ewropew, għandna negozjati wkoll dwar il-patt fiskali. Hawnhekk qegħdin istajna li rrid nagħmel minn fejn qegħdajjin u nara l-affarijiet kif innu għanara nara s-sitwazzjoni kif innu nikkonsidra hekk. L-importanti hu li jkollna diskussjonijiet politiċi U mhux biss diskussjoni dwar il bidlis fit trattati u deċiżjonijiet għax inkella nispiċċaw illi ma jkunux nafu eżattament xirridu nilħqu. X'inhu l-miri tagħna? Jekk permetu li nagħti eżempju Daniż dak li għamilna aħna fil-budget tagħna din is-sena huwa nippruvajna nikkonsolidaw u ninvestu għax għandna naħsbu l-importanti ħafna illi jkollna xi tip ta' tranzizzjoni fil-ekonomija tagħna. Importanti li ninvestu fl-infrastruttura x'dinja xi ħaġa illi trid issir issa għan nies li qegħdin jagħmlu dan ix-xogħol li qegħdin jibnu, li qegħdin ibajdu, eċetera, etc. U ħadd ipprovdi wkoll situazzjoni aħjar fil-futur għaliex qegħdin nkun nipprovdu pereżempju skejjel aqwa, bini aqwa. Ovvjament din mxie xi soluzzjoni maġika, ma importanti li jkollok dawn it-tip ta' prioritajiet ukoll apparti l-konsolidazzjoni f'affarijiet konkreti bħal pereżempju l-edukazzjoni, ir-riċerka biex insemmi biss ftit eżempji. Jiena naqbel Iva illi għandna nilħqu ftehim issa. Għad d deċiżjoni pendenti l nkun għadin id-diskutu fejn kif nistaw nilħu ftejim jew kompromess illi jaċċettaħ kulħadd jista' jkun illi ma jkunx soluzzjoni perfetta imma rridu nsibu kompromess illi kulħadd jista' jaqbel miegħu u nsibuh malar kemm jista' jkun. U dan huwa żmien li namlu din il-bicċa xogħol għaliex issa huwa l-waqt li nuru li 27 stat membru jistgħu jaqblu u għandhom ir-rieda li jilħqu kompromess bejnietom fuq din il-proposta li naħseb importanti ħafna. nina tkun sinjal tajjeb ukoll li ċittadini u l-iswieq. Zvenja kjoġbok. L-ewwel nett jiena wkoll nixtieq nilqa lill-Ministru eh, fissem il-grupp tal-ħodor u aħna kellna l-opportunità wkoll niddiskutu ehm, bejnietna. Nirringrazzjak tal-li qiegħda hawnhekk nawguralek presidenza eh, mill-aqwa, inti bla dubbi naħseb għandek biċċa xogħol ibsa l-iktar għadma ibsa fil-fatt u nawguralek mhux biss suċċess imma wkoll kuraġġ u erf. Għandi tlet mistoqsijiet. L-ewwel waħda hija dwar il-proposti riċenti tal-Ministri tal-Finanzi ta' Franza u l-Ġermanja. Huma qalu li rridu nindajfu il-leġiżlazzjoni ta' Beltri. Jiena naħseb illi għandha tkun waħda mill-prijoritajiet tagħkom huma jixtiequ li intawlu il-proposti il-pubblikazzjoni ta' leverage ratio illi aħna naħsbu li hija importanti ħafna aħna naħsbu illi bel 3 għandha tkun eh, pubblikata immedjatament u mhux intawluha għax għandek stati membri mbagħad bħala Unit li jixtiequ li jkollna prezentazzjoni aktar stretta. Nixtieq nkun naf inti x'taħseb. Inti ħatkun qed tkun qed taħdem biex ikun hemm implementazzjoni eh, dal-waqt. Qed mistoqsija tiegħi dwar il-punti li għajjim tinti dwar tassazzjoni, ħna nil-qaw, nifmu li jintom jidu tmexxu dawn il-dossiers fuq eh, taxxa il-qoddim dina ma kienieċ priorità presidenzi kollha ta' qablek waħna toġobna din il-ħaġa minn naħa tiegħek għalhekk. Però sfortunatament proposta waħda nieqsa mill-lista tiegħek u dik hija ovvjament il- eh, l-FTT. Nixtieq inkun naf jekk inti tixtieqx ukoll illi tmexxi l qudiem dan il-punt u li jinstab konsensus fuq l-FTT fil-Kunsill. Nixtieq inkun naf jekk għandek xi ideat dwar kif nistgħu insolvu l-imblok li hemm bħalissa fil-Kunsill. U f'dak il-każ nixtieq nkunu nafu x'inhuma l-idea tiegħek l-aħħar kumment iktar mill-mistoqsija mbagħad huwa dwar imir. Dan Hawnhekk ma nasibx li problema li xaħat qed jitlob il-xi eh, awsalla, għafu li bħala ħodur għawsalla joġbuna, naħseb li din hija kwistjoni illi affarijiet bħal medjazzjoni vinkolanti ma jiġux imminati issa minn stati membri li ma jixtiqux li satat li jingħatawna bħala regola ġenerali jingħataw l aġenziji ta' supervizjoni jiġu implementati fil-leġislazzjoni ehm, rispettivi dawn huma ftehim li konna diġà bilna dwarhom waħda ma nixtuqx li jiġu minati. Forsi inti tista' taħdem fuq is-setat illi kienu diġà ġew maqbula fuq livell Ewropew. Grazzi ħafna mi għadna ħadd issa minn Gwe eh, Astrid fidejk. Grazzi ħafna, Sinjura President. Ministru. Waħda mill-affarijiet li semmejt inti kienet it-taxxa fuq l-enerġija. Inti kont li dina tkun element kruċjali biex nilħu l-sfidi li tippreżentalna l-bidla fil-klima proposta ta' direttiva ta' taxxa fuq l-enerġija li għalija jiena rapporter fi dan il-kumitat ma tantx Ina xira timxi l-qoddim fil-konsil għal-inqas minn dak li smajt jien. Kienem għata stati membri illi għajmu rizervi gbar. Għawnek f'dan il-parlament kena membri ta' soċjalisti u anke tal-grupp tiegħi stess. Resqu emendi sabiex il-proposta tal-Kommissjoni ma tiġix aċċettata. Jiena nixtieq inkun naf jekk il-Presidenza Daniża għandix intenzjoni li tmexxi l qudiem dan il-punt. Għal kontlarju tal-presidenzi li kellna qabilha. X'taħseb? Taħseb illi nistgħu nimxu l qudiem biha din it-taxxa u kif ħat dan? Kif ħat elbu l-oġġezzjonijiet kollha li jeżistu għalija? Jiena Onestament, ma għandix idea kif nistaw nilħu kif jista' jkun hemm maġġoranza dwar il-proposta mhux dik ta' kummissjoni tiegħi. Ma ma nistax laqas fuq dak li qed tipproponi kummissjoni ma naf kif nistgħu nilħu eh, maġġoranza favorevoli. X'tib ta' kompromess taħseb li nistgħu nilħu għax trid tikkunsidra wkoll il-konsekwenzi ta' inflazzjoni li hemm wara l-proposta tal-Kummissjoni, speċjalment jekk aħna nibdew naċċettaw imbagħad il-prinċipju ta' proporzjonalità hekk kif għandna definit. Jiena naqbel li nżidu il-livelli minimi imma ma nistawx forsi e, inneħħu għal kollox dan il-prinċipju ta' proporzjonalità għax dan ħajwassal għal zidiet fil-prezzijiet enormi, speċjalment fil-każ tad-diesel, naħseb taf x'inhi s-sitwazzjoni tal-industrija tal-karozzi fuq eh, din il-biċċa xogħol, għalhekk għajdlek din hija daqshekk importanti għalikom għandkom xi proposti li qegħdin ehm, tipproponu sabiex l-istati membri u aħna wkoll aħna fil-parlament tikkonvinċuna favorija aħna nagħtu opinjoni jekk jew hekk imbagħad intom tistgħu jew taċċettawha jew le, però nixtiequ li kieku iż-żewġ naħat ikunu kostruttivi jekk jista' jkun. jiena nista' ngħid li naqbel ma dak li qed jipproponi Gabbez Langa u daqshekk lesti. Yes, uh, on, on the last uh, uh, on energy taxation. Uh, Dwar it-tassazzjoni tal-enerġija Jiena sodisfatta ħafna b'din ir-rieda b'saħħitha illi jinstab kompromess għaliex jiena ikolli bosta illużjonijiet. Imma jiena naħseb illi din nistgħu nadduha u ser ikollna xi bidliet. Ser naħdmu dwarha u ser naraw fejn nistgħu insibu kompromess. Għaliex kif qed inti biċċar din hija kontroversjali hemm ħafna xi ngħidu dwarha mhux biss dak li għandu x'aqsam il-miri tal-klima imma anke il-kompetizzjoni ġusta fost il-pajjiżi. Jiena ħerqana ħafna għaliex irdu nsibu mhux biss maġġoranza imma anke unanimità biex ikonna proposta fiskali, proposta ta' taxxa. U għalhekk jiena nisab ħerqana li naħdem flimkien magħkom dwar din il-kwistjoni. Il-mistoqsija issa dwar ir-rekwiżiti kapitali. Ma nafx il-proposta tal-Ġermanja u ta' Franza, ma nafx xinu ma' dettalji tagħha. Imma minn dak li qed nifhem dwar il-proposta tal-Kummissjoni naħseb illi hemm xi pożizzjonijiet differenti forsi tista' tkun aktar stretta jew inqas stretta. Imma naħseb irridu nittrattawha sew u naħdmu f'kooperazzjoni mill-qrib għaliex issa ilna niddiskutuha. Ilna naraw kif nistgħu nimplementaw Basel tlieta f'kuntest Ewropew u għalhekk kiena ninsab ħerqana eh, li nara l-proposta ta' Franza u tal-Ġermanja u mbagħad nkunu nistgħu naraw kif nistgħu insibu kompromess. Il-punt ta' tluq tagħna huwa li l-proposta tal-Kummissjoni hija waħda bilanċata. U ser nibdew minn hemmhekk. Jiena semmejt l-FTT it-taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji qed illi ser nindirizzawa, ser nindirizzawa flimkien ma' proposti oħra dinja politika mens, ovvjament, imma jekk il-pajjiżi jitolbuna li nagħmlu hekk ser nollu l-pożizzjoni tagħha fuq l-aġenda. Iżda ma naħsibx illi dan jista' jibdel il-pożizzjonijiet ta' ċertu pajjiżi forsi se rikonoxi idea ġodda li feġġu imma, imma il-kompitu tal-presidenza huwa li tiżgura li l-proposta illi issir tiġi meqjusa, tiġi investigata biex ikun hemm diskussjoni politika fid-dawl ta' dan. Jiena kolħat nota ta' dak illi inti għat dwar l-emir din waħda mill-affarijiet li aħna qegħdin niddiskutu bħalissa irridu naraw jekk nistgħux nikkonkluduha fi żmien qasir. Grazzi tassew tal-informazzjoni tiegħek. Thank you very much. Um... Grazzi. Kollegi, għadkom qed tibqgħu tollu jdejkom, ser ikolli ngħidilkom illi l-lista hija issa magħluqa. U għalhekk min ma u rix idejh ma jistax jitkellem. Għana l-Teodor Allino li xmit Galtieri u fkir Klins, Diego Feo, Ivo Streġek, Ludvigsin u Eliza Ferreira. Imbagħad għandna membru minn Komitat ieħor jekk ikonna biżejjed ħin tista' titkellem imma jista' jkun ma jkollniex biżejjed ħin. Teodor, imbat Eni. Grazzi tassew. Signora Ministru, jiena nixtieqlek presidenza ta' suċċess, jena nixtieq nixbidlek l-attenzjoni fuq kwistjoni partikolari. Aħna nirċivu rapport mill-Kummissjoni Ewropea dwar il-programm fiska sal-2014-2020 il-Kummissjoni Ewropea issa għadet dan il-programm fiskali, il-Fiscal Program, li huwa programm li jappoġġa l-amministrazzjoni fiskali fl-istati dwar kooperazzjoni taħriġ u kol program ta' dwana li għandu lan illi jappoġġa l-amministrazzjoni doganali. Aħna nafu illi fiħdan il-Kunsill hemm bosta stati membri illi jridu jaqsmu dan il-programm fi programm fiskali u programm doganali mod separat huma batu il-proposta biex dawn iż-żewġ programmi jitpoġġew f'programm wieħed. Jiena niġbidlek l-attenzjoni għal din il-kwistjoni u nixtieq li mill-aktar fis possibbli nirċievu deċiżjoni tal-Kunsill dwar din il-kwistjoni. Eni. Grazzi Sharon. Grazzi Ministru, ninsab hawnhekk. Grazzi tal-introduzzjoni tiegħek. Jiena nixtieqlek l-aqwa suċċess għall presidenza tagħkom. Jiena sar ikolli ninsisti xi ftit bħala rapporter dwar il-proposta tal-Kommissjoni għall-FTT u nixtieq li inti tiżviluppa aktar dwar dak illi talbek żven ftit ilu. Jiena ser inżomm mhux mal mhux daqshekk mal-pożizzjoni tal-Presidenza. Imma apparentament id-Danimarka flimkien ma' Renju Unit, l-Iżvezja u Repubblika Ċeka hija parti minn grupp ta' pajjiżi illi joġġezzjonaw bisħieħ il-proposta tal-Kummissjoni għal FTT ta' taxxa fuq transazzjoni transazzjonijiet finanzjarji. Mistoqsija tiegħi din hija oġġezzjoni mill-bidunet għall-introduzzjoni ta' taxxa bħal din fuq livell Ewropew jew inkella għandek xi oġġezzjonijiet speċifiċi dwar l-għamla tat-taxxa hekk kif inhi proposta mill-Kummissjoni. It-tieni nett. Jiena demmen illi din il-proposta hija kompatibbli ħafna mal-aġenda soċjali tagħkom illi hija waħda mill-erba' prioritajiet tal-Presidenza Daniża il-Prim Ministru u inti sħaqtu il-Prim Ministru l-ġimgħa l-oħra ġewwa Strasburgu illi il-ħolqien ta' kondizjonijiet ta' ġustizzja soċjali, distribuzzjoni aktar ġusta tal-ispejjeż, tnaqqis tal-possibilità ta' kriżi finanzjarja oħra, dawn kollha huma elementi pożittivi ta' FTT, taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji. L-aħħar nett ser ikun fattibli għal pajjiż illi għandu oġġezzjonijiet daqshekk b'saħħithom illi joħloq il-bażi meħtieġa l-bażi komuni u jkun jista' joħloq il-bażi komuni biex din il-proposta tiġi indirizzata biex jira, grazzi. Uh, yes, first of all, I... Iva, l-għenet, nirringrazzjak tal-ġbit li l-attenzjoni għal din il-kwistjoni tal- eh, dawn il-kwistjonijiet fiskali u doganali ma nafx u s sernet u għabżiet attenzjoni din il-kwistjoni tininnet jiena grata ħafna għall-attenzjoni Iżda l-opinjonijiet dwar l-FTT mhumiex daqshekk ċari u mhux pajjiż jgħid xi ħaġa u pajjiż ieħor għandu pożizzjoni oħra. Għaliex tara li hemm ħafna pożizzjonijiet madwar il-mejda ta' ekofin hemm min favur hemm min kontra. U hemm pożizzjonijiet l-oħra li jinsabu fin-nofs. Dan huwa sinjal tajjeb li hemm dawn l-isfumaturi. Irridu nagħmlu evalwazzjoni teknika biex bekk ikonna diskussjoni politika ulterjuri li nkunu nistgħu nagħmluha bażi ta' dan. huwa kompitu pjuttost ovvju għall presidenza li tagħmel hekk tkun xitkun tkun il-pożizzjoni tal-pajjiż individwali. Dan m'għandux ikun il-każ. Jiena naħseb li kontrarjament aħna issa hawnhekk qegħdin nippruvaw nizguraw illi jinstema il-leħen ta' kulħadd. Kulħadd iħossu illi qed tisemma' leħnu. Għalhekk għandna l konsiderazzjonijiet tekniċi u nafu x'jista' jiġri. Iżda mhux ser ikun hemm l-aħjar stimi għaliex ma nafux kif tista' taħdem fil-verità din. Tajja pwiż, għalin, imbagħad Oli Schmidt. Skużani qed nafas dwar dan il-punt, Ministru, imma aħna irridu ngħinuk, ngħinuk fil-ħidma tiegħek hawnhekk f'dan il-qasam. Jidher biċ-ċar jien inti temmen fi prinċipju ta' FTT għaliex għandkom waħda ġewwa Danimarka għandkom 0.6%, 0.5% fuq is-self tal-proprjetà u għalhekk hekk qed tagħmlu fil-verità u hemm bżonn ta' xaħġa aktar minn evalwazzjoni teknika fuq dan id-dossier politiku. Għandkom responsabilità wkoll illi tpoġġu l-ideat madwar mejda tkunu kreattivi u twieġbu għal kampanja popolari immens, kampanja pubblika, u għalek nishtiqu xaħġa iktar minn evalwazzjoni teknika. Aħna fil-parlament herqana illi nappoġġaw f'dan il-qasam għalix fil-prinċipju intkom għandkom l-FTT ta'kom ġewwa Danimarka u jina żgur illi nistgħu nagħmlu ħaġa simili fl-Unjoni Ewropea. Għandek CV impressjonanti, Ministru, intu kont membru tal-Kumitat Eżekuttiv tal-UNICEF. Inti taf x'inhi il-kriżi tal-Afrika tal-Punent, kriżi tal-Ikel, U kif inti xser tagħmel fih dan id-direttiva mifid u regolament med biex tiżgura illi aħna ta' bilħaq nirregolaw l-ispekulazzjoni fuq il-commodities minħabba l-impatt illi kien hemm fuq l-ispekulazzjoni tal-ikel fil-parti tad-dinja illi qed tiżviluppa. Ole. Eftersom ju danska och svenska är två nordiska språk Eh, det är en stor glädje för hälsa er välkommen hit, eh, fru minister. Jena natik merħba hawnhekk, Ministru. U ta' sodisfazzjon għalija bħala liberali Svediż ikun ikun il-gvern li hemm fid-Danimarka dejjem ikun hemm partit liberali illi appoġġjah. Inti mill-istajt nifhem ir-reġina tal-gvern. Fl-Iżvezja nitkellmu dwar Europact. Meta nitkellmu dwar il-Fiscal Pact. Id-Danimarka dan tappoġġah għaliex għaliex fl-Iżvezja għandna dibattitu dwar l-istess bażi, m'hemmx maġġoranza ġewwa l-Iżvezja la fil-Parlament u lanqas fl-Iżvezja. Jien nixtieq nisma' il-kummenti tagħkom għaliex dan il-patt id-Danimarka tappoġġah min-naħa l-oħra. Kif taħseb li s-situazzjoni attwali il-pajizi li mhux fiż-żona euro jistgħu jieħdu sem fil-laqat tal-Eurogroup tista' ttina aġġornament dwar din il-kwistjoni għaliex hija importanti għal pajjiżi li ma jinsabux fiż-żona euro biex jiddeċidu jekk jisseħbux fil-pat jew lej jridu jkunu jafu jekk jistgħu jieħdu sem fil-laqat tal-Eurogroup. Jiena rapporter dwar l-Investment Compensation Scheme Directive Din mhix direttiva faċli wieħed jamministra. X'ser tagħmel il-Presidenza biex tmexxi għal quddiem din id-direttiva? Kont qed titkellem dwar garanziji minimi inti. Id-direttiva li qed jien hija fundamentali għaliex tikkonċerna l il flejjes illi jiġu mwarba biex imbagħad jgħaddu għand l-SMEs. Umbat il-Free CTB. Ser tagħmlu dwara din biex twettquha. uwa. Salima limitu ser taslu biex ikolkom din il bażi konsolidata komuni il-Free CTB, lekkim sejħa Free CTB. Well, um, first of all, I would like to say that uh, I think it's... it's... L-ewel net nishtiq ngħid illi Aħna dan id-dibattitu nilqawħu kif dwar kif nistgħu nagħmlu taxxa fuq is-settur finanzjarju għaliex f'daqqa waħda tkun hemm ħafna illi t-taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji tista' tkun ħafna affarijiet, kulħadd jista' jiġi tikkettjat bħala FTT, taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji. Dan joħloq ħafna dibattitu u kif qed inti għandna bosta taxxi aħna f'Danimarka fuq il-settur finanzjarju. U ma jamix sens li din issir kwistjoni ideoloġika. U dan forsi jista jgħin li konna dan id-dibattitu mhux ideoloġiku dwar kif nistgħu nagħmlu taxxa fuq is-settur finanzjarju għaliex il-proposti li għandna qudiemna dawk li semmejt jien jistgħu jgħinuna immens biex nevitaw illi jkollna kriżi finanzjarja oħra bl-effetti devastanti li kellha fl-2008. Naħseb li huwa importanti immens illi aħna ma nħallux din il-kwistjoni tal-proposta tal-Kummissjoni tinjora l xogħol li qed nagħmlu fuq Emir, Mifid, il-CRD, irridu niżguraw illi s-settur finanzjarju ikun b'saħħtu sod ir-regolament tajjeb ikun regolamentat tajjeb dawk l-affarijiet kollha insomma huwa importanti illi nibdew minn hemmhekk. Għaliex jekk le mhux se naqbdu kaptu tal-affarijiet. Nistgħu naraw il-pajjiżi individwali għamlu taxxa fuq is-settur finanzjarju tagħhom mod differenti, b'modi differenti, u għalhekk għax xogħol li ġejjin huwa importanti illi aħna nagħmlu regolamentazzjoni b'mod aktar uniformi biex nevitaw illi jkollna kriżi ġdida li tfetx. li dwar dan naqblu, U ma rridux niddiskutu biss tassazzjoni diretta tas-settur finanzjarju. Dwar is-CCCTB il-bażi fiskali komuni u konsolidata jiena naqbel ma'kom, naqbel dwar kemm importanti din, naqbel hija diffiċli wkoll għaliex il-pajjiżi għandhom il-modi differenti tagħhom, għandhom taxxi differenti tagħhom fuq il-bażi tagħhom. U għalhekk id-diskussjoni ssir waħda aktar diffiċli. Iżda aħna ser nafsu fuq dan il-punt u ser nippruvaw naħdmu flimkien magħkom dwar dan. It-tieni proposta l-direttiva li inti semmejt dwar il-kumpens tal-investiment. Dan ser wassal l-aktar stabilità f'dan is-settur. Għaliex fuq profil mhux daqshekk koli b'mod deċenti b'mod stabbli niżguraw Nizguraw illi Dak li jkun jagħmel dak li jista. Aħna ser nippruvaw nirasqu għal qudiem jekk nistgħu. Il-mistoqsija ta' għaliex id-Danimarka tixtieq li tissieħeb fil-Fiscal Compact. Ma memx ruol ta' president emmek u għalek. Kif il-kol ta' fuq dan huwa proċess intergovernattiv li għaddej palissa. Ovvjament m'għandniex l-aħħar dokument, m'għandniex l-aħħar paper, u għalhekk dan ser ikun ibbażat fuq l-abbozz li għandna. Kien hemm tliet affarijiet li kienu importanti. L-ewwel net l-opt-out tal-euro tiġi mħarsa għaliex naħseb naħseb jien id-Daniżi għandhom opt-out u din tiġi mħarsa mija fil-mija. It-tieni net illi aħna ma nistgħux nibdlu il-Kostituzzjoni tagħna u għalhekk jekk din ser tkun kostituzzjonali aħna ma nistgħux nissieħbu. It-tielet net niżguraw illi l-miri ekonomiċi jiġu kalkulati b'tali mod illi jkun jista' jkollna ekonomija stabbli iżda din ma twiġibx il-mistoqsija tiegħek għaliex tissieħeb. Dawn huma l-kondizzjonijiet neċessarji illi wieħed irid tkun konformi magħhom biex ikun jista' jissieħeb. Iżda, ir-regoli nbidlu fid disa ta' Diċembru. Għaliex issa mhux ir-regoli li ilna nafu mill pat ta' stabilità u ta' tkabbir mis-six pack mis-semestru Ewropew. Imma dawn ir-regoli rridu ninterpretawhom ġewwa pajjiżna. U dan irridu nagħmluh ukoll fid-Danimarka għaliex aħna naħsbu li hija idea tajba. Anke fil-leġislazzjoni nazzjonali tagħna hija idea tajba li ngħidu li aħna ser nagħmlu kif aħna edna li ser nagħmlu meta seħibna fil-pat ta' stabilità u ta' tkabbir il-pat Europlus u issa għandna dan ukoll. koll. Għallin t taġa titkellem, ma uġibx il-mistoqsija tiegħi dwar l-ispekulazzjoni dwar il-MIFID u l-MAD. Jiddispjaċini, huwa diffiċli l-presidenza tagħmel din il-proposta, tagħmel proposta waħda li dan tista' solvih għaliex taf illi hija kwistjoni komplikata tas-sew. Nittama illi jħut mill-bidliet f'dak li għandu x'jaqsam il-derivati dan jimxi f'dan id-direzzjoni u jiena lesta illi nafas fuq dan il-punt jekk inti għandek xi idejat li aħna nistgħu nadottaw. Għaliex tkun xie tkun l-opinjoni politika ta' dak li jkun din hija importanti għal kulħadd għall istabilita għan-nies kollha involuti ovvjament. Grazzi ħafna Roberto, bat Wolf Klins. Grazzi. Grazzi ħafna Ministru. Jena nishti um, ehm, nantiċipa jew najt minn qabel xaffarijiet li se jintqalu jew li se ngħidu aħna il-lejlu waqt l-Euro Group imwessa fuq il-Fiscal Compact bħala rappreżentanti tal-Parlament Ewropew. Jiena naħseb li dan huwa importanti li nagħmluh peress li waċar li inti qed tirrappreżenta il-Ministru eh, Danis għalhekk inti mintix il-President u għalhekk waqt li pajjiżek għandu l-prezidenza aħna qed nikkonsidraw l-affarijiet bħala istituzzjoni fejn ir-rap huma min il-rapport għandu rapport speċjali per isri qed eh, waqt li qed jipparteċipa fuq negozjati importanti fuq dan it-trattat kif inti stesta fil-Parlament Ewropew dan ikkritika eh, ħafna il- fiscal compact mhux minħabba l-fatt li aħna ma naħsbux li disciplina fiskali importanti imma aħna nasbu li sabiex tkun effiċjenti l-affarijiet għandhom isiru fiħdan ir-regoli u l-proċeduri interni tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Tieni punt aħna tal-opinjoni li d-disciplina fiskali eh, meħtieġa imma mhux l-unika ħaġa eh, bżonn juża sabiex niġildu kontra il-kriżi. Imma aħna Mela, jiena naħseb li konna kostruttivi waqt id-diskussjonijiet u ikolli ngħid hawnhekk li jiena vera uh, apprezzajt ir-rwol tar-rappreżentanti tal-gvern tiegħek. Iva xi titjib sar anka minħabba ir-wol tal-Parlament Ewropew, speċjalment tal dak li għandu xjaqsam mal-korrezza tal-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea, artiklu 2-3 u l-kooperazzjoni mal-Parlamenti Nazzjonali, artiklu 13, mbagħad dwar l-assorbiment mm, law li l-affarijiet jiddaħlu fit trattati u artiklu 16 tal-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Imma għatfadal xie punti pendenti li huma importanti li għalina dawn huma deċiżjoni għalina pala Parlament Ewropew huma importanti u aħna eh, se nesprimu xi kritika wkoll vizavi il riżultat aħħari. Nixtieq jiena nisħaq fuq il-fatt li qatt jeżistu xi kontradizzjonijiet f'artiklu numru tlieta dwar il-ħtieġa sabiex l-impenn li l-pajjiżi dawn jieħdu fil-leġislazzjoni interna li tkun korrenti mal leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea, per eżempju 05, eh, aħna kieku għanna preferenza għal parametri kwantitattivi li jinsabu fil-leġislazzjoni Ewropea, issa se jkun hemm iva xi tibdil eh, wara. Imma eh, hemm punti ħor dwar il-parametru kwalitattiv għax jekk artiklu 3 kieku danġi korrett bi introduzzjoni ta' parametru kwalitattiv il-medium term objective, ġifiri parametru ta' six pack l-MTO għat hemm xi affarijiet ambigwi permezz tal-lutu tal-annual structural deficit għalhekk aħna se nipproponu nasef flimkien mal-Komissjoni il-lejla sabiex aħna namalgamaw il-parim parametru kwalitattiv mal-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea u se nintroduċu l-MTO u għet nistennew u koll kunem appoċ minnaħat tal-gvern tijak. Bat ovvjament importanti u koll għal-Parlament Ewropew sabiex ikun hemm kunsens formali eh, fl-Euro Summit ġifieri ma jkunx hemm limiti li jiġu stabiliti minn qabel fuq ir-wol tal-President mm, tal-Parlament Ewropew ġifieri ma jkunx hemm limiti fuq dan ir-wol Umbat ovvjament hemm eh, il-punt eh, iktar importanti dwar l-unilateralizmu eh, u dwar din il-liġi aħna qed nistennew premessa promosta mill-Kummissjoni dwar l-Stability Bonds iva mhux b'saħħitha daqs il-emendi tagħna stess imma dan se jkun kompromess minimu. Għalhekk fuq dawn il-punti għalina tajjeb li jkollna pożizzjoni pożittiva minn naħa tal-gvern tijak u sennale billi nitlop eh, l-evaluazzjoni tijak eh, fuq eh, l-artiklu l-ġdijt 8-2 fuq dan l-element ta' sanzjonijiet ġifiri fuq il-saxħa legali u fuq din l-innovazzjoni li issa deres f'dan l-abbozz il-ġdijt. Grazzi. Grazzi ħafna Wolf. Grazzi ħafna Sharon Ministru. Jiena nixtieq nifraħ l presidenza Daniża tħejjija li uh, wetqet fil-programm ta' ħinma intkom battu fuljiet bil-prioritajiet kollha tagħkom u tkellimtu dwar li se tibatu dan il-fuljet. Nixtieq nifraħlek. Mela, wara l-kollas tal-Lehman Brothers kienem il-G20 li għal li kull prodott, kull aspet se kollu supervizjoni skont regoli partikolari sa s-let snin wara nafu li għedin ħafna il-bot mill-ksib ta' dan hemm differenza bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti għalhekk nixtieq nkun naf jekk inti se tagħmel xi sforzi sabiex taċċerta li differenzi bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea li dawn jitnaqsu kemm jista' jkun speċjalment dwar Basil u dawn l-affarijiet jiġifieri tnaqqas id-diskrepanzi u mbagħad fl-Unjoni Ewropea stess hemm diskrepanzi differenzi ta' femmita għalkemm aħna dejjem ngħidu li rridu nitkellmu fuq bivuċi waħda dwar il-proibizzjoni fuq ix-short selling mbagħad il il-proibizjoni fuq il-intaxi eh, fuq il- il-banek ġifiri għawnek hemm ħafna iktar differenzi mill-li una minnita ġifiri inti kif se tiġilidhom dawn, kif tista' tneħħi dawn id-djufijiet. Imbagħad aħna smajna minnant Udo Bullman mhux qed nitkellmu biss li nifrankaw imma rridu ninvestu wkoll fi tkabbir impjek inti eh, dan ħiċtu mm. pala għalne waqt il-prezidenza tijak MP għalet li potenzjal enormi ta' tkabbir li huwa meħtieġ sabiex aħna nikonkludu su eh, internet din ħafna l-bot li milli nikonkludu għalkemm dejjem nitkellmu dwar il-konklużjoni għax hemm ostakli viżibbli u inviżibbli li eh, jeżistu u fil-frontieri ta' dan is-suq u nixtieq li jkollok prioritajiet hemmhekk ukoll għal dan eh, ukoll ħalli bekk eh, nkunu nistgħu niksbu iktar tkabbir mingħajr ma nonfqu iktar flus u nkunu nistgħu nelbu l-ostakli mbagħad irridu niċċentralizzaw u normalizzaw ħafna viżavi s-settur finanzjarju u ċ-ċittadini esperjenza dan ġifieri dawn arraw li donna qed nippruvaw noħolqu super state ċentralizzat fl-Ewropa ma nixtiequx li nagħmluh dan nixtiequ l-amministrazzjoni fejn hija meħtieġa imma iċ-ċittadini jkunu jistgħu jifmu jekk fejn m'għandniex bżonna din iċ-ċentralizzazzjoni Nistaw aħna per eżempju eh, neħħu xi eh, regolamenti, leġislazzjoni, nistaw per eżempju neħħu kompletament xi regolamenti partikolari, għalhekk inti forsi tista' tgħina eh, jew tajdilna x'inhu mal-prioritajiet tiegħek u jekk jeżistu dawn il-prioritajiet tista' jekk jogħġbok timplementhom. Grazzi. Yes, um... Well, basically... Uh... Iva, mela. Bazzikament, kieku xtaqna li konna diskussjoni fuq il-Fiscal Compact bejn 27. Kienet kuna ħafna ħjar, kienet um, laqa bi ruoli differenti fejn il-Ministru Danis għall-Enerġija u l-Klima dan esperjenza Eh, ura kif is-27 jistgħu jaħdmu flimkien. Ovvjament ir-riżultat forsi ma kienx l-aħjar wieħed, imma kien riżultat u 27 ħadmu flimkien f'Devon u hawnhekk eh, dawn id-deċiżjonijiet tad disa ta' Diċembru kienu differenti peress li ma kenniex 27 ma kellna proċess intergovernmentali dik kienet is-sitwazzjoni mbagħad imxejna minn hemm u jiena naħseb li abbozz l-ewwel wieħed kien ftehim politiku u mbagħad iktar ma ħarġu abbozzi iktar ma dana sar dokument politiku naħseb li issa qegħdin iktar viċin li naċċertaw li d-distanza mit-trattat mhux daqshekk kbira jew qawwija kemm aħna bżajna rridu aħna naviċinaw it-trattati kemm jista' jkun hekk e, kif qegħdin f'din il-qadax bażikament e, iva se nbiddlu l-aġenda llejla ma rridu aħna Għalbu kem jista' jkun it-trattati naviċinawhom mbagħad kien hemm il-kwistjoni tal-laqat. Ovvjament aħna nappoġġaw li dawk li il-partiti firmatari jkunu jistgħu jipparteċipaw fil-laqat għalina dina xi ħaġa ovvja forsi ma nkunux nistgħu nagħlqu fuq dan il-punt illejla, imma jiena naħseb li se jkun hemm diskussjonijiet intensivi għal ġimgħat li ġejjin. Ġifieri kif nistgħu nimxu l qudiem b'dan il-trattat mhux biss ehm, viżavi il-laqat imma ir-relazzjoni mal unjoni Ewropea u l metodi li l-koll kemm aħna nafuhom. Jiena naqbel li iva hemm qatt ta' differenzi bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti mhux biss biss eh, fid diskussjonijiet dwar Basel tlieta u ehm, kif ġilidna kontra il-kriżi finanzjarja tal-2008 imma l-infrastruttura finanzjarja kif dina taħdem in-numru ta' banek kif l-affarijiet jiġu regolati ġifiri għalhekk hemm numru ta' differenzi li ma nistgħux nevitaw imma hemm xi differenzi u diskrepanzi li nistgħu nippruvaw nagħlqu u qed nippruvaw nużaw kemm ġi xin kif ukoll li jkollna dialogu mill mill mal-Istati Uniti fuq din il-kwistjoni ħalli bekk jekk ikun hemm diskrepanzi jew differenzi ikollna e, tip ta' regoli li kun simili ħafna ma dak ta' l-Istati Uniti. Iva, priorità kbira su intern ma li eh, tista' ssib dan il-punt fil-programm tal-prezidenza eh, tagħna għax aħna palkom tal-opinjoni li l-ġenerazzjoni li mista su intern se tkun ħaġa li tista' tippromuovi it-kabbir. Eh, ma, da ħaġa waħda punt fost oħrajn. U għet nitemaw koll li nkunu nistaw aħna nwet u dibattitu sħiħa fuq it-kabbir. Għalli bekk ma naslux għal konklużjoni li l-infiq u tkabbir dejjem l-istess ħaġa. Għax eh, kiku ikolna tkabbir vera kiku sajna Eh, kellna tkabbir vera sabiħ fil-passat imma dan ma sarx, ġifri jekk aħna nistgħu nwettqu diskussjoni dwar kif nistgħu nagħmlu konsolidazzjoni b'mod intelligenti, kif nistgħu npoġġu pressjoni fuq is-suq intern, kif nistgħu naċċertaw li l-R&D eh, tkun fil-quċċata tal-aġenda tagħna. Jekk ikollna din id-diskussjoni u li dawn l-affarijiet jaħdmu flimkien fil-prattika nkunu nistgħu mela nimxu l qudiem Sfortunatament jiena ma nistax ngħidilkom x'tip ta' regolamentazzjoni bħalissa edha mekkal xejn imma jekk l-Unjoni Ewropea tkun ftit <laughs> bħad Danimarka se jkun hemm xi regolamenti li jkunu hemmhekk għal xejn. Iva, grazzi mela fil-round li miss se nieħu tlieta Diogo Ivo mbagħad Olo Lutkinson. Muito obrigado. Grazie ħafna. Nixtieq nirringrazzjak eh, Ministru, nixtieq nibda billi eh, nifraħlek eh, għal diskors li tajt illum war nofsinhar. Nixtieq nawguralek kull suċċess għal ħidma diffiċli tiegħek quddiemek jiġifieri f'dawn is-sitt xhur li ġejjin u nixtieq ukoll Narfek li ħat nota ta' referenza li jinti għammilt uh, dwar ir um, eh, CRAs u regolamentazzjoni ta' dawn. Inti tkellimt u għet li dan huwa punt kruċjali u importanti ħafna għal-presidenza Daniża Iva għat ta' temi jaqaw taħt dan il-punt ta' regolamentazzjoni imma għadna t fuq fuq regolamentazzjoni finanzjari umbat kienem e, punt dwar kif qed jiġu finanzjati dawn is-CRAs palissanna model fejn il-finanzjament dan ma jiġix mill-investituri u għalhekk nkun naf x'inhi l-opinjoni tiegħek dwar kif dawn is-CRAs jiġu finanzjati jiena naħseb li ir-regoli għandhom e, jitbidlu u li l-investituri jiffinanzjawhom dawn is-CRAs. Mbagħad it-tieni mistoqsija tiegħi għandha x'taqsam mal-ġestjoni tal-kriżi tad-dejn sovjan fiż-żona euro. Wara kull eh, kun kunem ħafna tama, un dejjem naraw imma li soluzzjonijiet dejjem ma jenux sabiex jintlaħqu l-għanijiet, dejjem nispiċċaw dizappuntati b'dawn is-soluzzjonijiet għalhekk nixtieq nkun naf x'inhi eh, l-possibilità li nagħmlu progress permezz tal-Eurobonds jew inkella obbligazzjonijiet ta' stabilità ħalli bekk nkunu nistgħu noħorġu bi ġestjoni komuni fil-zona oro ġifiri ta' mot kif l-istati membri dawn imexxu l-obbligazzjonijiet tagħhom. Inti ma taħsibx li r wol tal-ECB għandu jkun iktar mwisa minn dak li għandu bħalissa u jena naħseb li tkun importanti ħafna għal Bank Ċentrali Ewropew li dana ikun jista issellef eh, jekk ma jibqawx alternattivi taħseb li din il-ħaġa għanna namluwa jew le nixtieq nisma' l-opinjoni tiegħek imbagħad m'għandniex aħna nimxu lejn koordinazzjoni tal-politiki ekonomiċi tagħna ħalli bekk nkunu nistgħu nħadnu it kabrir instabu ħafna soluzzjonijiet għall-istabilità fl-Unjoni fiż-żona euro jiena kont rapporter fuq rapport minnhom is-six inti ma taħsibx li fl-aħħar tal-mill-aħħar għandna nistudjaw il-ħtieġa li kun hemm iktar koordinazzjoni bejn il-politiki ekonomiċi li kunem iktar konverġenza bajn dawn, ġifiri bejn l-istati mm, membri differenti. Iva, Iv, grazzi ħafna, Madam Chair, Signora Ministru, l-ewwel qabel kollox jiena provajt nisimak bir-reqqa u ikolli napprezza id-diskors tiegħek wasal iż-żmien li nevalwaw jiena li vera apprezzajt l-approċ realistiku tiegħek, speċjalment fuq loqsma li huma pjuttost komplikati. Kelli żewġ mistoqsijiet li huma importanti għalija l-ewwel mistoqsija dwar id-direttiva dwar it-tassazzjoni l-enerġija, mbagħad l-FTT waqt din is-sessjoni kien hemm ħafna mistoqsijiet fuq eh, dawna għalhekk mhux qed nistenna li ħad titkellem iktar fuq l-FTT. Għalhekk nixtieq nisma' u nixtieq ngħid li vera napprezza eh, tweġibiet realistiċi fuq l-FTT. Mandi xej iktar xin xinżit jew insaqsi għax kont ħejjejt mistoqsijiet fuq dawn it-tnejn. Tak för ordet och hjärtligt välkommen hit, fru minister. Det är trevligt att se er här. Eh, I och med det att jag... Grazie. Iba, fuq eh, id-direttiva fuq sta sessjoni enerġetika din il-punt diġaġi diskus u mistoqsija mill l Luning nixtieq jiena najt għawnek li l-proposta tal kommissjoni waħda tajba, bilanċjata, imsejta fuq analiżi ta' impatt koerenti proposta ovvjament titkellem dwar xi problemi li rridu issa naħdu wiċċna magħhom. Imma il-bażi waħda tajba. Minar importanti li jkollna din id-direttiva sabiex ikun hemm kredibilità politika għax eh, l-anijiet tal-passati xoma issa huma antikwati, għanna bżon ta' affarijiet ġodda, għanna bżon li kolna revizjoni minnar din il-revizjoni mux nkunu nistaw niksbu l-anijiet ta' Europa 2020. Importanti aħna li naqdmu eh, naqdu l-responsabiltajiet tagħna l-ġenerazzjonijiet futuri, speċjalment permezz ta' direttiva, għalli bekk dawn ikunu jistgħu jgħixu fi ambjent aħjar. Iva hemm ħafna xogħol dimna u l-kriżi u l-affarijiet li jinħolqod din il-kriżi tfisser li aħna se nimxu bil-galbu per eżempju il-settur tal-vetturi kif ehm, smajna xi punti mill-onorevoli Lulling, umbat inti stess tkellimt u fat li nistgħu aħna nsibu kompromess tajjeb għal problemi li jeżistu nittama li anka inti se jkollok fost l-anijiet tijak li jekk ikollna direttiva fuq ta' sezzjoni tal-enerġija nispera li dawn l-anijiet jintlaħqu u kol. Grazzi. Yes, um, I'm very happy. Grazzi, jena ferm kontenta li uh, eh, irna nwassal il-fat li jtnifuka fuq CRAs dawn jaqdu rwol Eh, u daw l-għol mux bis waqt il-krizi finanzjarja ma issa u koll kullħat jafri kull darba li dawn jgħatu xi aħbar kullħat jismaħ din l-aħbar importanti li naċċertaw li u din il-proposta tista taċċerta li jkun hemm responsabilta li tittieħed per eżempju l-ideja li inti eh, xi kultant ikollok biddel l-aġenzija ħalli bekk ma tispiċax tuża l-istess aġenzija għax għal dak li għandu xaqsam ma dawn il-kwistjonijiet speċjalment eh, tajjeb li tisma' opinjoni oħra. U il-kompetenzi għandhom ikunu l-ola possibbli u rridu kon nikkonsidraw l-impatt kif ukoll ir-ratings kif dawn se jinfluenzaw is-swieq Eh, kemm jekk qed nitkellmu dwar ehm, entità kummerċjali jew inkella d-dejn ta' pajjiż. Ma nafx numa dettalji dwar il-finanzjament eh, se jkolli mwieġbek ehm, f'ħin ieħor. Jiena naħseb li diffiċli sabiex nitolbu l-ECB il-Bank Ċentrali Ewropew li dan imur lilin minn dak li t trattat qed jitlob minnu issa għandna trattat jew ftehim li qed jiġi diskuss bħalissa jiena naħseb li importanti li l bank eh, jaħdem fuq l-għanijiet eh, li eh, inatawħ il-bank qed jipprova jaqdir wol tiegħu kemm jista' jkun qed nistenna bil-ħerqa għal diskussjoni fuq l-euro bonds mhux bħala mekanizmu għal soluzzjoni tal-kriżi ma sabiex ikollna din id-diskussjoni fuq il-green paper tal-Kummissjoni jiena naf li qed jingħataw twiġibiet wara smieħ li sar u għabbażi ta' dawn nittama li se nkunu nistgħu nwettqu diskussjoni dwar l-aspetti pożittivi u negattivi ta' dawn l-Eurobonds ma mhux bħala mekanizmu li jissolvi l-kriżi ehm, għax eh, jekk iva ma tkunx ħaġa tajba Aħna ħadna deċiżjoni doppja sabiex naċċertaw li jkollna iktar disciplina fiskali fuq livell Ewropew sabiex aħna mm, nuru li hemm solidarjetà tal-euro ma minna dan ukoll sabiex il-pajjiżi jkunu iktar impenjati ħalli bekk il-politiċi nazzjonali u l-parlamenti nazzjonali dawn ukoll iħossuhom obbligati li d-dina l-missjoni tagħna, l-ħidma tagħna li namlu dawn nagħmluhom dawn l-affarijiet Jiena naħseb li koordinazzjoni sabiex tħaddan mm, jew jiġi mħaddan il-tkabbir iva ħaġa li rridu niddiskutu fil-futur u qarib importanti li aħna ma nħawdux politika ta' tkabbir mal-infiq peress li din il-politika ta' tkabbir numru ta' affarijiet differenti. Il-politika għandha x'taqsam ukoll dwar ma' kif um, jaħdem is-suq eh, tax-xogħol. Iż-żgħażagħ jistgħu jitlu f'dan ix-xogħol jew qed jitħallew barra minħabba il-limitazzjonijiet f'dan is-suq. Is-suq intern u uniku kif jaħdem aħna din avvanzati biżejjed eh, vizavi l-opportunitajiet digitali u servizzi ġifieri hemm qatt ta' affarijiet it-tielet punt. Jiena vera napprezza il-fatt li mm, din il-proposta qed tifoka fuq tassazzjoni fuq l-enerġija. Tajjeb eh, tkun ħaġa vera sabiħa jekk eh, aħna nilqu l-anijiet tal-klima iva naf li eh, mm, flus importanti u dan jista' jbidel mod kif nużaw il-fuels differenti ma' importanti li aħna nippruvaw nagħmlu l-almu tagħna sabiex insibu mezzi nilħu kompromess u nimxu l qoddim għax fuq dawn il-kwistjonijiet bħal kwistjonijiet l-oħra li jinstabu fuq l-aġenda, it-tama tagħna, lan tagħna għandu jkun li jintlaħaq kompromess u mhux li nkunu ostinati ngħidu eh, hekk iridu jsiru l-affarijiet għax mhux ħajsiru b'dak il-mod u qed nittama wkoll li waqt id-diskussjoni politika li jinkiseb konsens fuq fil-fema tija il-fatt li m'hemmx kontradizzjoni bejn il-miri tal-klima u tkabbir. Anzi, numru ta' affarijiet li qed nippruvaw aħna nagħmlu jistgħu jinstabu fit tranzizzjoni favur eh, l-ambjent mhux eh, biss tkabbir imma l-indipendenza l-iżvilupp teknoloġiku u l-kummerċ dinji. Għalhekk jiena naħseb li din il-proposta tista' tixpruna jew ta' tispin tal-qoddim sabiex ikunna iktar diskussjoni fuq it-tkabbir u l-klima u li dawn ikunu l-istess ħaġa. Għalek eh, se naddi għal min jifdal fuq il-lista ħafna eh, minn dawn jina Zittom ma l-lista wara li għalaqta l-lista lek eh, nishtiq nurikom ken għandi għalba tajba se jkun hemm Sanchez Pereiro, Pablo u Sir Cyrus li stenna bi paċenzja kbira. Imma l ewwel sena l mikrofonu lill Alicia, rapporter ta' Tupac. Flimkien mas-Sur Gozes, ġifiri jien għandi idea dwar Fux ħat t-tkellem, Iva, mel imma tlapni sabiex nżom fil-qosor. Il-mistoqsija tiegħi fuq eh, id-dettalji tal-agenda għanna tlet eh, punti għanna ir-regolamentazzjoni fuq is-swieq finanzjarji mbagħad it-tieni punt stabilità fiż-żona euro mbagħad it-tielet punt il-tkabbir u l-konverġenza. Aħna ħdimna fuq l-ewwel punt naħseb li hemm element nieqes jiġifieri t-tmexxija tal-kriżi fi banek il-kbar dawk sistemiċi jiġifieri nixtieq iktar tarif mm, dwar dan u l-għanijiet tal-Presidenza tiegħek dwar il-konsultazzjoni taż-żona euro jiena naħseb li aħna qed nipproduċu jew qed noħorġu bi iktar leġislazzjoni depressjoni kull ma jgħaddi żmien u xi kultant ikolli kriżi personali meta nipprova jiena nlaqqa x-xogħol li għamilna fuq is-six back ma' dawk li għamlu il-kollegi ehm, fuq il-linji gwida tal-impik, fuq il-linji uh, wisa ekonomiċi waqt il-semestru Ewropew l-Europa 2020, dawna kolla flimkien ma dawk li qed naħdmu fuq u bħalissa ġifiri hemm xi ħaġa nieqis hawnhekk, speċjalment dak li aħna għamilna u introduċejna fl-iżbilanċi makroekonomiċi, ġifieri provajna aħna nifmu fis six pack l-iżbilanċi makroekonomiċi, ġifieri dawna ukoll donhom intessew għax bħalissa qed nifukaw fuq element uniku. L-aħħar punt tiegħi fuq il-tkabbir iva jiena naqbel miegħek l-infiq u għelni nixprunaw it kabir mux l-istess ħaġa ġviri xinu suġġeriment tijak, xinu l-ideja tijak dwar kif nistaw nixprunaw it kabir u l-konverġenza għax l-affarijiet kolla li qed narraw qed joħolqu reċessjoni għalhekk x'inhi l-aġenda tiegħek dwar it-kabbir it-tajjeb u l-konverġenza peress li l problema waħda importanti. Grazzi ħafna, Entelen. Grazzi, mm, Presidenta. Grazzi. L-għonet nishtiq nifraħlek, Signora President, tal-kariga issa li reġa għandek u nishtiq nirringrazzja wkoll il-Ministru għandi talba u mistoqsija. Talba hija l-inkomplu għaddejjin fil-ħidma dwar id-direttiva tal-kontratti ta' kreditu ta' ehm, proprjetà u loans. Il-mistoqsija jadi li ġej. Nafu li dan iż-żmien li ġej huwa żmien kritiku importanti ħafna sabiex ikollna stabilità finanzjarja f'dawn il-ġranet Kien hemm ħafna nies li bdew jgħidu kemm huwa importanti li nimplementaw l-mekkaniżmi ta' stabilità fuq livell Ewropew u globali kanna il-Prim Ministru Monti, il-Prim Ministru Rajoy, il-President Draghi. Kulħadd għal dan b'mod partikolari kemm huwa importanti. Inti x'taħseb? Pablo. Grazie Presidenta, Ministra. Grazie, Signora President, Ministru. Jiena nixtieq nikkommenta xi ħaġa simili bħalma qalet is-Sinjura Ferreira naqbel illi hemm bżonn ta' diskussjoni fuq it-tkabbir u nafu wkoll illi mingħajr tnaqqis u mingħajr awsterità ma nistax noħorġu minn din il-kriżi, però nixtieq nkunu nafu daqsxejn iktar dettalji dwar pereżempju kif kien qal Eh, kollega Tana. Kif taħseb inti li dal-istrument li wassal l-infrastruttura Ewropea jista' eh, jaħdem u kif nistgħu nħadmu l-finanzi pubblika sabiex nixprunaw it kabir fil-perjodu li jmiss. Grazzi ħafna. And Mr. Cyrus Volsky. Thank you, Grazie ħafna, Signora President. Għada Ministru, inti se tkun eċċerta ECOFIN, ECOFIN li se jkollu dibattitu fuq il-verżjoni aħarja tal-pat fiskali wara prezentazzjoni nhar l-erba tal-Prim Ministru tiegħek fi Strasburgu il-Parlament tagħna vota fuq eh, rezoluzzjoni u fi artiklu 4 edna li firmatari ta' dan il pat fiskali, il-pakt fiskali, il-Presidenzi tal- mm, eh, il-Parlament ukoll kun irrid ikun eh, jista' jipparteċipa fil-summits eh, dwar iż-żona euro. X'inhi l-opinjoni tiegħek fuq dan il-punt? Ġifieri daw kienu l-mistoqsijiet. Jiena nixtieq bl-aħħar mistoqsija m'għandniex aħna opinjoni tal-Presidenza fuq il-parteċipazzjoni fil-laqat jew le peress li l-Presidenza ma ta' m'għandix xogħol hemmhekk imma hemm il-pożizzjoni Daniża jekk tippermettili, jiġifieri li għandna nkunu nistgħu nipparteċipaw fil-laqat diġà edniħi dan il-punt u se nerġgħu ngħiduh kemm il-lejla kif ukoll fil-ġranet li ġejjin jekk ma' jintlaħaqx ftejm u naħseb li matta pajjiżi li huma ta' l-istess opinjoni għax peress li jista' wasalna fi żmien fin negozjati fejn iva xi affarijiet saru iktar ċari minn qabel u issa ovvjament jiena naħseb li l-implementazzjoni, segwitu dawn huma importanti ħafna għalhekk iva se aħna tal-opinjoni li rritu hemm il-parteċipazzjoni fil-laqat jekk eh, inti tkun pajjiż firmatarju. Umbat it-tieni punt mm, tweġiba għal żewġ affarijiet fil-ħarifa kellna ħafna diskussjoni fuq il-banek il gbarru li ma tibta rekwiziti kapitali għandhom jitpoġġew fuq dawna u jiena naqbel ġifiri miegħek mal-ħsieb li deċiżjonijiet jittieħdu l-ħin kollu qed jittieħdu l-ħin kollu imma x'inhuwa l mekkaniżmu li biddel l realtà Issa se jkun hemm rapport fuq l-iżbilanċi makroekonomiċi mill-Kummissjoni ġifieri li se jiġi diskuss fl-Ecofin nittama li intkom smajtu li priorità prinċipali tagħna mhux li aħna nipruvaw noħorġu biktar leġislazzjoni, iktar proposti, ma sabiex naċċertaw li d deċiżjonijiet jiġu implementati wkoll għax naħseb li bħala korp leġislattiv ħaġa sabiħa li tara li l-affarijiet li ġew deċiżi saru realtà. U um, għalhekk ħaġa importanti wkoll għall presidenza tagħna u tinstab fil-prioritajiet tagħna l-ewwel hm, priorità. Mbagħad eh, dwar it-kabbir iva kif diġà qedtilkom importanti li ma nagħmlux eh, jew ma nastuċawx biex itkabbir ma' infi għax irridu namlu għat affarijiet fl-istess ħin irridu iva nkomplu boġġu pressjoni fuq is swi interni, irridu aħna naċċertaw li naħdmu fuq il-kummerċ, iva saru ħafna debattit importanti anke hawnhekk fil-parlament, ġifiri sabiex din it-terrizzjoni tittieħed sabiex nagħmlu prioritajiet għar riċerka u l-iżvilupp għax dawn huma affarijiet li nafu dwarhom, jiġifieri kif nistgħu nippromovu it-kabbir mbagħad ehm, biex inżid eh, fatturi ieħor għal kull pajjiż ir-riforma strutturali ġifiri sabiex eh, is-suq tax-xogħol ikun iktar effettiv, effiċjenti. Dawn l-erba' affarijiet diġà ħadmu fil-passat u probabbli se jaħdmu fil-futur ukoll. Ħaġa oħra, meta niddiskutu l-konsultazzjoni ovvjament l-affarijiet jistgħu jsiru mod differenti u kif kien hemm fid-diskors tiegħi kif aħna nsew nonfqu b'mod intelligenti u naqsu b'mod intelligenti ġifiri ħalli bekk meta nagħmlu dan nżommu ardni. Imma importanti li nkunu koraġużi biżejjed biex ikollna l-prioritajiet. Jiena kont ispirata ħafna qabel Meta kellna l-ewwel diskussjonijiet dwar il-konsultazzjoni naħseb xi snin ilu fejn l-OECD għal mod tajjeb iva tridu tikkonsolidaw ma tridu taċċertaw li l-prioritajiet ikunu xir għax għandna bżonn l-edukazzjoni. Bħala eh, eżempju wieħed għandna bżonn l-edukazzjoni għax it-kabbir jiġi minn hemm. Iva forsi eh, se nkunu eh, ifqar fis snin li ġejjin imma ma mm, nix għalfejn nkunu iktar stupidu, anzi, anzi, rridu nkunu iktar intelligenti Grazzi ħafna. Eh, Senal u kważi fil-ħin, nixtieq nirringrazzjak eh, tal-li eh, attendejt l-laqa tagħna iva jiena wettek li se jkun hemm mistoqsijiet twal, mhux dejjem diffiċli u kontroversjali. Grazzi ħafna nista' ngħidilkom li aħna se nistidnuk tattendi laqa inter parlamentarja ġifiri ta' 27 stat membru flimkien mal- kumitati ikon budget u tal-impjek parti mis semestru Ewropew. U għalek t-nittama li tista inti id-daħal din il-laqa fl-iskeda tijak kem eh, abbozz ta' litra għantik din litra minn qabel kullħat jaf li issa inti irċevejta litra. litra din is-sena eh, iddeċidejna li ninvolvu l-kumitati kollha tal-Parlament li wis probabbli korrespondu mal-kumitati fl-istati membri għax din il-ħaġa ilha sseħħ imma din is-sena għamilna dan. Għalhekk eh, la parti eh, kif se naħbu fuq is-semestru kif ukoll l-involviment tal-Parlamenti Nazzjonali ġifier nittama li tkun tista' tattendi. Ħanna dilek il-mikrofonu. Jiem xaxet nitkun jien tal-axħar li nitkellem imma nirringrazzjak ħafna tal-istadina u nittama taqaw qabel il-laqa tal-ekofin ta' marzu għaliex hemmhekk imbagħad nkun noħdimna daqsxejn iktar fuq is-semestru Ewropew u nkunu nafu aktar kif ħajaħdmu l-affarijiet naħseb dak ikun żmien tajjeb ħafna biex niddiskutu aħjar il-governanza Ewropea. Nirringrazzjakom ukoll tal-awguri u jiena u koll ħa nawgura lilkom għax għawnek li ħassejt u għalli tassew nistaw naħdmu fl-imkien u nilħu kompromess fuq punt importanti. Din hija ħaġa li jiena qed nistenna bil-ħerqa. Thank you very much. Grazzi ħafna. il għat tkompli għada fid-dissa għan id-diskutu l-Aġenziji tal-Razzi ta' Kreditu. Grazzi.